I don't know what that was. Uh, Deirdre, you'll find one there. Uh, ladies and gentlemen, could I invite you to uh, take your places? Um, Signora Kjoġobkom, hudu postcom? Is-sur Abart, għalix ma tiġiġ podġawnek u d-dim biex ikonna shadows kolla fl-imkien għalix inti shadow. Tija ċifti timbijet mill-oħrajn. U għalek nishtiq li narawk għawnek u dimna. Wara nofsan rittajab li l-kulħat nattikom merħba għall-ħar sessjoni tal-laqa tal-lum. Jina. Nishtiq nati merħba li rapporter tagħna l-Onorevoli Kreuzman, Jürgen Kreuzman, għal revizjoni tal- rapport fuq inizjattiva propja dwar il-lob tal-azzart online fis intern. Din kienet inizjattiva li ħarġet minn dan il-Komitat, Sinura Xaldemuzer kienet responsabbli mill-ewwel rapport dan huwa it-tieni rapport. Ja, xedow tal-SND u diġanna għarfin hawnhekk involut ċertu livell ta' għarfin. Dan huwa marbut ukoll mal-konsultazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-lob tal-azzart fuq l-internet. Sur Kreuzman u rapporter, Nasura Bat, is signora Xaldemuzer, l-onorevoli Rural muxawne hawnhekk, għandna Sur Fox jinsab hawnhekk ukoll u għandna l-onorevoli Dion. U għalhekk għandna ħafna xeddus biex jitkellmu dwar dan il-punt. Narman, zita aktar ngħaddi l-kelma li Sur Kreuzman. Sur Korona hawnhekk iva, ċaqlaqt mill-aħħar darba. Sur Veneri kien preżenti hawnhekk il-bira dwar id-direttivi tas servizzi Eh, Tjurin li xtiq jitkellem illum dwar dan il-punt ukoll. Issa naddi il-kelma lill-Onorevoli Kreutzmann. Iva, grazzi tassew, President. Il-Green Paper illi publikat il-Kommissjoni fawissu infatti kien hemm taqsira ta' riżultati li ġew pubblikati U dan juri il l-Kummissjoni għażlet approċ pjuttost mifrux. Bejn iż-żewġ estremi tajjeb li ma tagħmel xejn jew li tirregola żejjed kellna smieħ. U dan ismieħ urina biċċar illi hemm ħtieġa għal azzjoni fuq livell Ewropew. Aħna nafu li hawnhekk japplika l-prinċipju ta' sussidjarjetà l qorti tal-Ġustizzja Ewropea dan il-prinċipju iċċaratu L-opinjoni tiegħi wkoll turi biċċar il l-prinċipju ta' sussidjarjetà mhux biss irid jinżamm imma jrid jiġi mħares ukoll. Ħafna mill-affarijiet li n-nies ilmentaw dwarhom fuq livell Ewropew illum jistgħu jisolvew fuq livell Ewropew. U għalhekk dak li napprovajt nagħmel fl-ewwel punt tiegħi huwa li nqassar dan il-kunċett. Ovvjament, n-nies ikollhom stint, jiġihom aptit, biex jieħdu sem fil-lob tal-azzard, imma jekk dan isir bil-moħbi dan jista' jiġi indirizzat biss fuq livell Ewropew u l-istati membri weħidhom isibuha diffiċli biex jindirizzaw dan. Anke jekk qed jipprovaw jagħmluh dan irridu nigarantixxu wkoll protezzjoni għaż-żgħażagħ u l-laba żgħażagħ. Ismajna minn Finlandja jew Danimarka fejn kien hemm awtorizzazzjoni ċentrali fil-Ġermanja dan jista' jsir biss jekk ma jkunx hemm inċentiv li jinkoraġixxi li żgħażagħ biex jieħdu sehem fil-lob tal-azzart. Issa dan irid isir fuq livell Ewropew għaliex inkella ikonna 27 reġistrazzjoni differenti u nistgħu ninsew illi nipproteġu lin-nies minn dan l-istint tal-lob jew li nipproteġu l-żgħażagħ minn dan jista' ikonna organizzazzjoni privata tal-affarijiet u fuq livell Ewropew ukoll. Iżda jekk hemm reġistrazzjoni waħda, proċess ta' identifikazzjoni wieħed illi jista' jiġi applikat fuq l-internet, mela allura dan huwa mod kif aħna nistgħu niġġieldu dawn ir-riski u uħud mir-riski. jista' jkun hemm sistema ta' liċenzji wkoll u hemm min jista' jgħid illi dan jista' jsir offline. Ħafna operaturi jagħmlu dawn il-lob tal-azzart offline. U dan jista' jsir ukoll mill-produtturi ta' ċertu konsols tal-lob. Iżda dan ma jgħinx biex niġġieldu dan il-vizzju tal-lob tal-azzart. u għalhekk l-integrità tal-kompetizzjonijiet marbuta mal-isport hija kwistjoni oħra dal-għodu kien hemm smieħ dwar ħasil tal-flus. Dan nistgħu niġilduh jekk nagħmluh fuq livell Ewropew biss għall-inqas dak li għandu x'aqsam il-lob online. Għalhekk ejjew nippruvaw niżguraw illi dawn l-affarijiet kollha dawn il-kwistjonijiet li jinteressaw l-gruppi kollha, l-partiti kollha, ejjew nippruvaw insolvuhom permezz ta' direttiva fuq livell Ewropew. Armonizzazzjoni minima għandha ssir l-istati membri jistgħu jgħidu li jridu standards aktar għalijin, aħna neħtieġu li l-istati membri jkunu involuti u għalhekk jridu nħeġġu l-involviment tal-istati membri. Huma interessati illi jieħdu sem u jridu jaraw illi jkun hemm trażin tal eh, dan il-black market. Fir-rigward ta' trażin ta' dan is-suq bil-moħbi jew inkella operaturi li operaw b'mod mhux ġust aħna dawn irridu nindirizzawhom bir-reqqa, naħseb li l-Ewropa hija soluzzjoni għal dawn il-problemi kollha. Aħna rridu nżommu mal-prinċipju ta' sussidjarjetà u għalhekk rridu ninvolvu l istati membri. Iżda jiena pjuttost ċert illi il-problemi kollha illi qed isibuha diffiċli jsolvuhom l-istati membri ikun aktar faċli illi nindirizzawhom fuq livell Ewropew għalhekk ikunna sitwazzjoni fejn jerbaħ kulħadd. Ovvjament għandna l-operaturi kieku ikkonna licenzjar uniku dan ifisser l-operaturi kun jistaw joperaw fil-pajizi kollha u dan jista' joħloq problemi. Iżda jekk ikonna regolamentazzjoni fuq livell Ewropew l-Istati membri jistgħu jgħidu illi jaċċettawha, jaċċettaw l-awtorizzazzjoni awtomatika ser nollu l-istandards tagħna u għanna bżon ta' investigazzjoni dwar dawk l-standards li huma aktar għoljin minn dawk Ewropej. Aħna nistgħu innaqsu l-ammont ta' proċeduri burokratiċi. Ma nafx kemm ser niksbu appoġġ mifrux. Jiena żgur illi mingħajr maġġoranza mifruxa tal-Parlament il-Kummissjoni ma tant ser jirnexxilha. Tikseb ħafna hawnhekk. Mill-ismieħ rajna illi interess fost il-gruppi fost il-partiti kollha, jekk il-gruppi kollha jekk il-partiti kollha jaħdmu id fit biex isibu din is-soluzzjoni Ewropea jekk aħna jirnexxina niksbu riżultat komuni, aħna ser nkunu ser nexxina nagħmlu progress dwar dawn il-punti, punti li jistgħu jissolvew fuq livell Ewropew. Jiena nittama li aħna nsibu dan il-qbil mifrux. Jiena lest illi nisma' fejn għandkom xi kritika u ninsab ħerqan li naħdem flimkien ma' xedow rapporter skola kemm huma. Grazzi tassew, grazzi tal-ispjegazzjoni ċara tiegħek. Naħseb l-analiżi dwar l-importanza ta' dan u teġġiġ tal-Kummissjoni biex issib pożizzjoni ta' kunsens huwa l-approċċ it-tajjeb. Is-sur qabar issa. Euh, Monsieur le Président. Euh, D'abord, je voudrais remercier euh, Monsieur Kreutzmann pour. Euh, Grazie tassew, Sur President. Grazie l-Sur Kreutzmann tal Prezentajt inna rapport ninsabu il-kol kem aħna mixin fi direzzjoni tajba u għal dan nixtieq nirringrazzja li rapporter. Nixtieq insemmi xi punti. Il-lob tal-azzart fuq l-internet mhuwiex suq bħal kull suq ieħor. Il-libertà li nagħtu servizzi japplika hawnhekk. Iżda jew ma ninsewx illi hemm żewġ prinċipji essenzjali. Kif kienet jgħid ir-rapporter għandna il-prinċipju ta' sussidjarjetà l-ewwel qabel kollox. Dan il-prinċipju għandu japplika. Sussidjarjetà attiva hija dik li aħna rridu u rridu naħdmu b'approċċ Ewropew iżda wkoll nirrispettaw il-kompetenzi tal-Istati membri. Hemm il non applikazzjoni tal-prinċipju tarfin reċiproku biex kull stat membru jkun jista' iżomm il-qafas regolatorju tiegħu. Irridu wkoll nagħmlu l-offerta legali ta' servizzi tal optar azzard aktar attrajenti u għalhekk kull ħaġa illi jipromofi dan hija pożittiva. Ejjew nagħmlu differenza bejn żewġ affarijiet hawnhekk illi naqsu l-pis amministrattiv. Imbagħad hemm l-idea tal-liċenzjar Ewropej. Dawn huma żewġ affarijiet differenti li jistħu ilhom żewġ dibattiti differenti biex innaqsu il-pis amministrattiv ikolli ngħid illi aħna fejn nistgħu irridu innaqsuh dan il-pis l-iktar għal lob transkonfinali. Iżda irridu nħarsu lill-konsumaturi. l-amministrazzjoni għanna bżonna, ma irridu inneħu l-amministrazzjoni żejda, superflua. Issa, dwar l-licenzjar, dan għandu xaqsam mal l-aħħar fażi tal-proċess. Fl-ewwel stadji irridu noqogħdu attenti biex aħna nissimplifikaw dawn il-liċenzji u hawnhekk naqbel ma' rapporter. Iżda aħna ma rridux ninterferixxu fin-nuqqas ta' applikazzjoni tal-prinċipju tal-fin reċiproku ejjew naraw li l-affarijiet legali jkunu aktar attrajenti, iżda rridu noqogħdu attenti. Nafu li l-affarijiet jinbidlu minn stat membru għal ieħor, l-affarijiet diġà jinsabu komplikati bħalissa. Ir-regolaturi għadhom x'qed jitkellmu bleħen wieħed m'hemmx kooperazzjoni fuq livell Ewropew. Hemm ċertu sħubijiet iżda mhux kooperazzjoni. U rridu intejbu l-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali u r-regolaturi. Punt ieħor, jiena naqbel dwar dak li ntqal. Dan ħareġ mir-rapport xal de Mose. L-Ewropa trid taħseb ukoll dwar l-integrità tal-lob marbut mal-isport. dan huwa prinċipju il irridu napplikaw, irridu ikun hemm konnessjoni bejn l-operaturi tal-lob u xi ħadd illi jistabilixxi avveniment. Per eżempju, l-lob marbut mal-imħatri eh, biex dan isir ikun hemm mod legali biex niżguraw illi l-operaturi illegali nkunu nistgħu neqirdu għam darba l dejjem. Imma hemm bżonn ta' dħul ta' profitt għal dawk li joffru dan is-servizz b'mod legali fuq l-internet. X'ngħidu dwar il-bażi ġuridika issa? irdu naraw li ma qasam legali għandu japplika hawnhekk. Jina zgur li nistgħu naħdmu flimkien dwar dan. Dak li għandu bżonn jagħmel Parlament Ewropew huwa li jappoġġa it kabir tad-direttiva biex tiġġielet il-ħasil tal-flus. Dan ma jaffetwax l-operaturi tal-kazinos biss. U għalhekk jiena naqbel, mod ġenerali ma dak li qed jiġi propost fir-rapport, iżda aħna irdu nagħmlu differenza bejn it-naqis tal-pis amministrattiv u l-liċenzjar Ewropej. Nistaw ukoll nipromovu il-prinċipju ġenerali għal dritt għall lob tal-azzard. Grazzi tassew l-Onorevoli Xalde Mosel. Grazzi sew, President. Grazzi u koll li l-Exor Kreuzman għal rapport tajjeb ħafna jkolli ngħid. Rapport illi huwa aħjar minn dak li stennejt jiena minant eh, liberali. Jiena sodisfatta ħafna meta kon sodisfatta meta rajt dan ir-rapport u rajt illi huwa bbażat fuq sisien ċari u tondi. Il-Parlament ivvota kontrihom f'Marzu 2009. Iżda tissorprendux ruħkom għaliex jiena għandi xi suġġerimenti għal dan ir-rapport. Nixtieq nagħmel xi ħaġa ċara tonda. Jiena naqbel illi aħna għandna ħafna sfidi fil-qasam tal-lob tal-azzar fl-Ewropa, kemm fir rigward tal-protezzjoni tal-konsumatur, ħasil tal-flus, frodi fost l-oħrajn. Jina naħseb illi wasal iż-żmien biex aħna nestendu l-kooperazzjoni Ewropea tagħna. Iva. Tajjeb wis jekk dan isir, iżda l-kwistjoni hija x'istrument xodda nistgħu nużaw biex aħna niffaċċjaw dawn l-isfidi. Ikolli ngħid li jiena minnix żgura illi s-soluzzjoni hija dik ta' direttiva f'dan il-każ partikolari. Iżda jiena naqbel illi aħna irridu nikkopera waħjar fost l-istati membri u għalhekk il-proposta tiegħi hija li aħna nibdew billi ninsistu l-Kummissjoni tistabilixxi loqsa biex l-istati membri jikkoperaw aħjar b'mod aktar effettiv dan il-qasam. Irridu nagħmlu xi ħaġa dwar l-operaturi illegali, hemm problema bil-black market, U s-soluzzjoni mhijiex dik ta' direttiva dwar protezzjoni tal-konsumaturi, ta soluzzjoni għandha tkun li l-Istati membri jikunu jistaw jaħdmu fl-imkien biex iraznu dawn l-operaturi illegali nistaw nindunaw illi din mhijiex ħaġa suffiċenti, mhijiex ħaġa bizzejiet u neħtieġu direttiva dwar protezzjoni tal-konsumatur. Iżda kif insabu l-affarijiet bħalissa, naħseb li ser ikonna sistema aktar effettiva jekk aħna ntejbu l-kooperazzjoni fost l-Istati membri. Il-perspettiva Ewropea tgħid li l-Kummissjoni trid tiffaċilita l-kooperazzjoni li aħna neħtieġu dan irridu nagħmluh b'mod transkonfinali u rridu wkoll nitlu f'kuntatt ma' l-operaturi illegali u niġilduhom. Fir-rapport jingħati li hemm problema bil-frammentazzjoni tal-suq tal-lob tal-azzart nistaw nifmuh il-fat illi dan is suqwa huwa frammentat għandu bosta ferat minħabba sussidjarjetà. U tajjeb li stati membri għandhom dritt il-possibilità li jistabilixxu leġiżlazzjoni li jridu huma dwar il-lob tal azzart Għaliex hemm kulturi differenti tal-lob tal azzart fl-Ewropa u għalhekk is-suq minnu nnifsu huwa suq varjat. Jiena F'dan l-istadju nkun aktar imħasba jekk aħna nagħmlu direttiva dwar il-lob tal-azzar fl-Ewropa għaliex naħseb illi f'qasir żmien insibu ruħna f'sitwazzjoni fejn hemm regoli uniformi illi jiġu applikati dwar kif għandu jiġi stabilit is-suq tal-lob tal-azzar tal-pajjiż. Naħseb li ma wasal xi żmien għal dan u din mhix is-soluzzjoni. Hemm soluzzjoni aħjar. Irridu nikkonsidraw il-fatt illi l-lob tal-azzart mhuwiex hekk attività ekonomika normali imma hija attività ekonomika speċjali. U għalhekk iridu ngħidu li ħansaħħu l-kooperazzjoni bejn l-Istati membri li jridu nagħtuhom l-istrumenti biex dan jagħmluh biex huma jisaħħu dak li qed jagħmlu. U b'dan il-mod aħna nistgħu naffaċċaw l-isfidi l-kbar li għandna qudiemna. Ejja ma ninsew xina naqbel magħkom hemm sfidi, hemm ħasil tal-flus, hemm frodi, irridu nħarsu l-konsumaturi hemm xi biċċiet oħra li nistgħu forsi nindirizzaw iżda mhux se noqgħod nidħol fid-dettall issa. Nixtieq insemmi, xtaqt insemmi l-punti ewlenin f'dan l-istadju. Grazzi għal darboħra. Ir-rapport f'ħafna partijiet tiegħu huwa eċċellenti u jiena naħseb li ser ikollna riżultat illi ser iwassal għal qbil mifrux fih dan il-Parlament Ewropew. Jiena naħseb li l-gruppi politiċi kollha fil-Parlament Ewropew għandhom opinjonijiet differenti internament. Dan wis probabli għalli il tal-azzart ivarja skont il-pajjiż, skont il-kultura f'dak il-pajjiż. U għalhekk ser ikun hemm interessi differenti dan huwa il-każ fil-grupp tiegħi fil pps e, żgur hekk hemm ukoll ma nafx dwar il-grupp tagħkom, imma żgur li hemm interessi differenti f'kull grupp. U għalhekk iridu nsibu kemm jista' jkun qbil mifrux u ikonna approċ pass pass biex nindirizzaw din il-problema rridu nkunu xi ftit kawti. Jiena naqbel li wasal iż-żmien biex navanzaw xi ftit aktar. Meta qabel ma dak li jedna li ser nagħmlu f'Marzu 2009. U għalhekk nisab ħerqana biex naħdem flimkien ma'kom dwar dan is-suġġett eċitanti ħafna huwa suġġett importanti wkoll għal ħafna nies. Ingrazzi tassew ta' dan il-kumment kostruttiv Dan juri l-impenji tagħna wkoll kif diġà rajna qabel minn rapporti oħra. Sinjora Ruler hawnhekk. Iżda jiena li se ngħaddi l-mikrofonu sur Fox. Issa li l-isjar u l-ħodor għandhom l-istess numru ta' rappreżentanti. Mbagħad is-sinjora Ruler u l-Onorevoli Dion. Mbagħad taw Sur Vannok Korea de Campus, Sur Mandes, Sur Buzuttir u l-onervoli Gepard. Għon xaħat għarix ti jitkellem? Le. Is-Sur e Fox. Grazie, President. Jien nishtiq nirringrazzja l-Sur Kreisman għal-ħidma ċellenti tiegħu Meta sinjura Xarda Moser kienet kuntenta u sorpriza b'dan ir-rapport jina jkolli ngħid illi nkun xi ftit illi ma kenniex dak l-approċċ aktar liberali minn dan ir-rapporter liberali immens. Is-sinjura Xarda Moser qalet illi hija it-tamat illi aħna konna serna navanzaw xi ftit aktar minn Marzu 2009 il wol tiegħi huwa dak illi nħeġġeġ li Sur Kreuzman biex jipprova jikseb kemm jista' jkun aktar minn dak illi kiseb meta aħna bdejna f'Marzu 2009. Għaliex il-punt ta' tluq tal-grupp tiegħi kien ir-rapport dwar il-minoranzi li inti Sur President ktibt. U inti kellek ħafna appoġġ. Jiena ma naħsibx illi dan ir-rapport kien koraġuż bizzejiet. U kien xi ftit mit mitħassib ġenerali tal-industrija tal-lob tal-azzard. Din l-industrija hija transkonfinali u aċċess ħażin għall-operaturi wassal għal nuqqas ta' ċertezza legali. Thank you. A lack of legal. Grazie jgħid il-kellim. Nuqqas ta' ċertezza legali, protezzjoni ħażina tal-konsumatur u kol involviment ħasil ta' flus u prattiċi legali oħra irridu nifukaw biex intejbu l-aċċess tas-suq fis-suq intern u kol dwar kwistjonijiet marbuta mal-protezzjoni tal-konsumatur. Nixtieq illi nisħu iktar dwar proċedimenti ta' ksur kontra stati membri illi edin jiksru bladdoċ ir-regoli tas-suq intern dan qed ixekkel l-aċċess għas-suq it-kabbir l-innovazzjoni u għet joħloq ukoll tul fiskali, nuqqas ta' tul fiskali, skużawni. Irridu niproteġu dan is-sors leġittimu ta' tul. Iżda jekk is jiġu liberalizzati, jista' jkun illi dan is-sors ta' tul jiżdied. Jiena nemmen illi qafas regolatorju tal-Unjoni Ewropea jista' jwassal għal ħafna vantaġġi irridu niżguraw illi l-qafas ikollu salvagwardi xirqa għall konsumaturi għaliex irridu niżguraw li jkollna gaming responsabbli, protezzjoni tal-konsumaturi vulnerabbli, azzjoni kontra l-ħasil ta' flus u koll nassiguraw l-accounts fuq l-internet. Ser nikkonkludi billi norbot ma dak li qalet is-sinjura Xaldemozija qalet illi l-lob tal-azzart mhuwiex attività normali tal-konsumatur. Ettek inti mhijiex attività ekonomika normali. X'inhi differenza bejn zazuh jew zazuha illi jixtri logħba ġdida għal kompjuter tiegħu u jonfoq 40 jew 50 euro fix-xar fuq logħba ġdida, x'inhi differenza bejn dak u xi ħadd illi jaf illi ser jilab 40 jew 50 euro fix-xar fuq il-lob tal-azzart huma qegħdin jażlu illi jonfqu l-flus kif iridu huma jistgħu jitilfu l-flus fuq il-poker fuq l-internet pereżempju jew tip tal-lob tal-azzart ieħor fuq l-internet hija deċiżjoni konxa li jafu li qed jagħmluha. Issa aħna ma naqblux ma l-idea tagħhom u aħna minħabba li ma naqblux li m'għandhomx jagħmluha jekk ma jfissirx li m'għandhomx jagħmluha hemm xi nies illi ma jogħġobhomx il-lob tal-azzart u għalhekk jaħsbu li jridu iwaffqu lil ħaddieħor milli jilab fuq eh, l-internet. Iżda jekk ikonna protezzjoni xirqa biex nindirizzaw il-vizzi u nwaffquhom dawn il-vizzi, ma rridux illi nħallu ħsibijiet tagħna jaffettwaw dak il l-konsumaturi l-oħra jistaw jazlu illi jamlu u fej jonfqu il-flus tagħhom. Grazie, President. Inti ma nafx kemm inti rappreżentata dajba, Sinjura Xaldemozo. The wording of the European Court of Justice. Leja, dak li tgħid li CJ li di mhijiex attività ekonomika normali mhux jien qed ngħidu. Din attività ta' natura partikolari u jiena inti qed ngħid, jiġifieri mhux jien qed ngħidu, jew orti qed tgħidek. Grazzi. Heidi. Grazzi ċer. Iva, jiena grata ħafna għal kontribut ta' Sur Fox għaliex dan vera mod ċar id-differenzi kulturali kbar li jeżistu fil-pajjiżi tagħna. U jiena wkoll grat lej Sur Kreutzmann u jiena kuntenta li Sur Kreutzmann għamel dar rapport u mhux waħed mill-liberali għaliex għal bekk dan il-mod nistgħu mexxu l-qudiem. il-bażi li inti istabilixxejt tippermettina li jkollna na nibattitu fil-Ġermanja wkoll mhijiex faċli x'immu lura dak li qal is-Sur Fox. Għal dak li huma l-użi u l-benefiċċji min jiggwadanja, per eżempju f'stat membru pal-Ġermanja minn dawn it-tip tal-op. Fem għandek il-sportsmen uffiċjali, bat għandek il-organizzazzjonijiet ta' karità, u jekk dawn kieku dawn kienu ħajstarfu miflok f'tib ta' taxxa, mela dawn il-laqdiet per mhux se jibbenefikaw. U li kieku ġi jinħajġi organizzat mill-laqdiet eh, professjonali laqas ma ħajgwadanja ħattijħor. allura importanti li nqajmu dawn il kustjonijiet Għalli xanna dawn il-differenzi kulturali enormi u dak li jifmu l-istati membri ta' xiri tisir bil-fdaw l u huwa differenti issa minn l proposta ta' Sur Kreutzmann. Intom, Kellimtu dwar il-kwistjonijiet kollha importanti, konoxximent reċiproku, issa sussidjarjetà, konsumerizmu, l-użu, sports ukoll tal-sports. U jiena naf, naħseb ukoll li aħna għandna ikonna iktar eh, dispożizzjonijiet li favorixxu il-lob tal-azzart legali mhux illegali. Xridu namlu, irridu nsaħħu kooperazzjoni, ma naħsibx li direzzjoni huwa il-mod kif għana namlu dan. Regolament forsi kuna ħjar għal dak li qed nippruvaw niksbu hawnhekk għaliex dan ser jiffissanna ċertu għanijiet għall-Ewropa. Aħna hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar li jassiguraw li kommissjoni tagħti aktar struttura lill kooperazzjoni u li tista' saħħaħ il-ħarsin tal-konsumatur Aħna rridu naraw jekk id-direttiva huwa il-post fejn għanna nitrattaw dan jew għanniex bżon regolament miflok. Imma aħna irridu nħarsu u niddefendu dan il-punt fuq livell nazzjonali, dak nifmu, u biex ngħidilkom il-verità, jiena dawn il-lobbyist, ma nistax għalihom iktar. Inkollu qegħdin jibbombardjawna b'dawn l-emails mill-lobbyist u dejjem nibgħatilhom l-istess tweġiba li ma nisbax nifhem illa għaliex rridu noqogħdu nittrattaw magħhom għaliex kulħadd jaf x'naħsbu dwar din il-biċċa tax-xogħol. Imma naqbel magħhom illi aħna għandna innaqsu kull tip ta' inugwaljanzi f'dan il-qasam, grazzi. Issa, issur Dion kol Shadows. Grazzi, ċer, grazzi l-sur Kreutzmann għal-rapport tiegħu. Iva, nixtieq infakkarkom tal-punta tluq tagħna għal dak li huwa l-grupp tiegħi. Din mhix attività ekonomika normali fl-opinjoni tagħna. Aħna jidrilna li irridu niġġieldu kontra dan id-dipendenzi li ħorġu mill-lob tal-azzart. Naħseb dan ir-rapport huwa pjuttost stram għax iktar jaqa' taħt libe għax jiffoka fuq il-kriminalità, nġildu kontra kriminalità, tajjeb wist, dan approċ eccellenti, għanna strumenti li nbih nistaw namlu dan. Għanna ċertu strumenti legali kontra ħasil tal-flus, per eżempju. Għanna l-kooperazzjoni kontra il-kriminalità organizzata. Ftawa wist. Imma issa jekk l-imko irridu jisuġġerixxu mezzi ta' kif għanna wkoll nistaħħu nibdew naħdmu fuq u ma nafx u jekk inħarsu leħ mill-lat ta' suq intern, aħna rridu naċċettaw. Li. Istati membri tikollhom il-possibilità għad-dispożizzjoni tagħhom li japplikaw restrizzjonijiet għall-lob tal-azzard. Ma nistax nifhem ma nafx jekk hemm xi ġurisprudenza li tissuġġerixxi mod ieħor xi stat membru u għarraġunijiet ta' politika pubblika. Għandek il-pozizjoni tal-monopolji tal-istat, u għem pozizjoni jemmek fuq. Se jek inti t-ħares li għamil tal-libe. Għandek il-kussjoni per esempio tal-saħħa mentali, li t-ġilet kontra l-addizzjoni, dipendenza dawn huma kollha jaqgħu taħt kompetenza nazzjonali. Jiena maqdar ħafna kull min jaħseb illi jridu jridu konna direttiva jew regolament dwar kwistjonijiet illi ċarament jgħaw taħt il-mandat nazzjonali u li huma differenzi fejn stat membru ieħor. Jekk dimmuix attività ekonomika normali u ma jaqax taħt il-leġiżlazzjoni u l-ambitu normali tas suq wieħed jew protezzjoni ta' dawn il-tip leġislazzjoni, mela ma nistax naqbel. Għax nasib li pittost Trump illi liberali konservativi, għedin jitolbu li jkun iktar regoli dan il rigward Għax jina sepp li jkun hemm inqas regoli possibbli. U għalek jini idu kooperaw biex nġildu kontra d-dependenza fuq il-lob tal-azzard, ħabba l lob tal-azzard li naqblu u li niġidu kontra komunità organizzata. Imma fl-istessin laqas ma naħseb li dan huwa parti minn xogħla fil-komitat tagħna. Imma batalb hija naħseb li dan jaqta' kompetenza nazzjonali, grazzi. Grazzi tajjeb bit mela kollegi nfakkarkom li l-Viċi Prim Ministru Pollak ġej fl-24 ħajasal fil-ħin ġiri ma sġin is-sur ħarja s imma Jina għandi seba minnis li xiju jitkelmu u partijak permetti jaz biex jitkin jitkellem. Ġvijek jġobkom, zommu ma' zewċ minutek tistaw. U għan ixallu l-arloċ biex nħajrukom li zommu ma' dan l-montazmi taħin għalla katalikom. Ah, ma' nafx, eh, mandi mela. Sur ta' kampus, sur Buzzati, sur Fjana, eh, sur Senior Gebhardt, Senior Gopoda u xitnej oħra Abel. U Sir Mendes ukoll. Issu xob ma jitkellem. Sur Hawendok. Tewċ minuti, kjoġbuk. Grazzi. Nina nishti nifraħ li Sur Kreuzman fuq la rapport eccellenti tijaw dan it-tratta suġġet tassew diffiċli ħaġa tajba hija li ju identifika s-sfidi u perikoli li għanna fil-suq tal-lob tal-azzart fuq l-internet. Imma naħseb li m'hemmx biżejjed ambizzjoni, għax ir-rapporter jitkellem dwar regolament fejn ir-regolamentazzjoni li hija importanti, neċessarja u għandu raġun. Jien ma nafx esattament x'tikkwalifika bħala attività ekonomika normali, imma ħafna drabi jista' jkollok ċertu anomaliji minħabba dawn it-tip ta' attivitajiet ekonomiċi u għalhekk hemm bżonn regolamentazzjoni sabiex inkunu nistgħu nkampaw ma' ċertu attivitajiet ekonomiċi mhux normali għandek pereżempju mbagħad il-ġlieda kontra is-swieq illegali għandek li nwaqfu li hemm eh, dipendenza il-ħarsin tal-minorenni. U naċċertaw li konna integrata tal-sport. Jiena naf li inti taħdem sfiq u taħdem tajab bħala reporter imma dispeċini li hawnhekk illum mawx xejn li jitkellem dwar perżempju li waqfu dependenza għal tal-lob tal-azzar. U kieku tajjeb ikun perżempju iktar riklamar strett u kunem hemm ċertu wkoll proibizzjonijiet skont ċertu operazzjonijiet fisem l-operaturi. Ma nistawx naqbdu naċċettaw il-kodiċi ta' kondotta Ewropea Ovvjem, hemm ċertu miri illi nistgħu niksbuhom biss jekk ikonna ċertu standards vinkolanti fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Jiena naħseb pereżempju dwar il- il-ġlit kontra l lob tal-imħatri u l-frodi f'dak ir-rigward. Jekk kienu definizzjoni termini tal-kodiċi penali kien ikun aħjar. Issa naf li nitkellmu dwar il-kriminalità jew is-saħħa pubblika ma' dawk l-istati membri li jixtieq jagħmlu dan. Għandhom żombu l-monopolija u l-CJ jammettew li din tista' tgħin iktar biex tħares il-konsumatur u jkun iktar ta' suċċess biex tiġilet kontra l-kriminalità. Grazzi, grazzi ta' din il prezentazzjoni ċara, komprensiva, il-professur Korea da Campus. Grazzi. Xtaqt nibda billi ningrazzja s-sur Kreuzman. Dak dan għamel bieċa xogħol tajba ferm. U naħseb illi tana sisin biex nibnu soluzzjoni tajba fuq. Issa. Jina ma naqbix miegħu fija fil-mija fuq kollox. Nawennet. Mux veru li nistgħu ngħidu illi li ma jkunx eh, ma sax ikun hemm nżommu l-monopoliji. Eh, eh, statistika tura li mhux kulħadd għandu monopolija fil-pajjiż tiegħu li huwa ġdid hawnhekk huwa li nużaw l-internet issa biex noħorġu mekanizmi tal-imħatri illi jaħarbu minn kull tip ta' arranġamenti ta' taxxa, per eżempju, f'dak il-pajjiż. Dan jwasselna l-problemi. Ġifieri mhijiex il-monopoli tal-istat li huwa l-problema hawnhekk. Il-problema hija U l-attività illegali u l-operaturi illegali li qed jużaw dawn il-teknologiji ġodda biex eh, ġibu dak li għandhom bżonn. Mem ebda garantija, garanzija li ħat ispiċċa b'xi monopoli privati. Ħat ispiċċa nsi f'sitwazzjoni għar fejn. Għassa tkun tista' tagħmel monitoraġġ ta' ta' flus li ġew mirbuħa għal xi raġuni oħra minħabba s-sistema kif kif inhi. Imma l-elementi ta' ċertu signifikanza kulturali u l-finanzjament ta' ċertu attivitajiet soċjali li storikament kienu fidejn l-entitajiet ta' lob tal-azzart nazzjonali ġim wara ukoll. Għalhekk irridu nemendaw it-tekst. Nabel ma' Kreuzman. Meta jgħid li għandna bżonn prinċipju attiv ta' sussidjarjetà, u mux sistema li eh, wahda li tottal kulħat. Imma ħajkun hemm ċertu affarijiet postijiet fejn ħan nagħmlu emendi. Grazzi Sur Mandels. Eh, dank u wel, voorzitter. En ook ik wil uh, Jurgen Kreutzmann bedanken voor zijn... Grazie ħafna jina u kol nishtiq ringrazzja Sur Kreutzmann għall-analizi tajba tijaw. Jina qbel f'ħafna affarijiet miegħu specialment l-elementi negattivi li joħorġu mill-lob tal-azzart fuq l-internet naqbel mija wilna naħdmu fuqa għal ħafna żmien din fuq dan ir-rapport u dan u f'dan il-kumitat. Fil-rigward ta' soluzzjonijiet u l-mod kif nindirizzaw il-ħasil tal-flus minn attivitajiet kriminali naqbel ħafna ma' dak li qal sur Kreutzmann. Għandu jintuża approċċ nazzjonali skont it-tradizzjonijiet kulturali tagħna. Infakarkom, għak għanna it-kelmu dwar l-lob tal-azzart online fis-suq intern. Palissa, per eżempju fl-Olanda, għandek checklist, ex checklist um, famus. U Immaġina kieku jiena impoġim ħatra fuq u dam fit Tour de France. Eh, X'qed nagħmel ħażin jekk jena nagħmel imħatra fl-Olanda, il-flus. jġri minnom pero daħaj morru fit-tożor tal-Olanda biex insolfu l-problemi jew le. Il-flejes għadin jintelfu. Kanna madwar 600 miljon euro illi qed intelef minħabba dawn il-prassi illegali. Għalhekk aħna neħtieġu soluzzjonijiet għal dan il-fenomenu negattiv. Abbażi ta' sussidjarjetà però rridu nsibu mod kif nista' aħna nġildu il-kriminalità li hemm fil-qalba ta' dan kollu. Fil-fatt għandna wkoll ħasil tal-flus qegħdin ngħidu. Imbagħad hemm dawk loqsma li semma s Fox, hawnhekk idu nħarsu aħna lejn l-attività ekonomika u l-att pożittiv ta' dan. Hemmhekk għandna bżonn imbagħad approċċ Ewropew Għax inkella m'intix qed tippermetti lin-nies li joffru servizzi qed neħilhom dak iċ-ċans. U ma jistax ikollok pereżempju l-Ġermanja illi tikkriminalizza xi ħaġa illi fl-istat membru ieħor hija legali u ma kienu qegħdin jagħmlu f'dak l-istat b'mod legali. Grazzi.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 Thank you, Mr. Chairman. Um, well, the European Court may have said that this is not a normally... L-ICJ għal probabli di miex attività ekonomika normali, iżda għatma għal d dispozizjoniet ta' trattat, specialment il-dispozizjoniet tal-movimenti lest ma japplikax, dawn il-dispozizjoniet fundamentali xorta waħda japplikaw f'dan il-qasam u koll. U jina nħos illi jek aħna se nippermettu li kunem ċertu eċċezzjonijiet ek kif għalu l-orti, mela dawn għandhom jibqaw eċċezzjonijiet u aħna ma nistawx naqbdu undawlu l-affarijiet rasom l-isfel. Aħna mm, jisum minn qed jgħid illi qegħdin noħorġu regola mill-eċċezzjoni. Imma fl-aħħar mill-aħħar eċċezzjoni tkun eċċezzjoni illi l dispozizjoni tat-trattat fuq il-movimenti li għandu jibqa'. It-tieni ħaġa, veru li aħna għandna bżonn ħarsin ta' konsumatur li għalja ħafna sabiex kull persuna fiħdan l-Unjoni Ewropea illi jilab fuq l-internet ħajkun imħares ikun ikun ikun il-pajis li qed jilab fih. Ma jfissirx però li dispozizjoni ta' trattat m'għandhomx applika. Dan l-argument qed jifavorixxi ir-regolament Ewropew għal livell minimu ta' ħarsin tal-konsumatur. U din hija xi ħaġa li tkun xi ħaġa tajba għaliex dan ħajjilħaq lan li nħarsu l-konsumatur tagħna mingħajr blebda mod nipprevjenu li r-regoli tas-suq wieħed japplikaw. U dan huwa mod raġonat li wieħed għandu jimxi. U biss ngħidu biss illi naqbdu u niporbixxu l-attività jew naqbdu nsibu skużi biex niporbixxu din l-attività taħt skuża jew oħra mhix ser taħdem għaliex l-eċċezzjoni trid tibqa' l-eċċezzjoni. It-tielet l-aħħar punt il-fiduċja. Fl-Unjoni Ewropea aħna għandna regolament tif ħafna oqsma u dawn ir-regolamenti jiserħu fuq punt bażiku li huwa hija l-fiduċa. Aħna nafdaw li xurxin, nafdaw li l-persona l-ħra ħat tapplikom. Jekk xi ħadd japplika liċenzja għal bank f'pajjiż jista' dan jużaf f'pajjiż ieħor. Jekk kumpanija b'xi mod tiġib uh, liċenzja l-linja tal-ajru, mela inti tafda li hija l-linja tal-ajru li wieħed jista' jserra fuqha f'pajjiż ieħor. Ġifieri dan għandu jottu kol fil-qasam tal-lot tal-azzart. X'tamela differenti? Ija attività ekonomika forsi jaft differenti imma ejja nħarsu d konsumaturi ek kif ek nkunu nħarsu mal kas tat tabak per eżempju fejn għanna ħarsin ta' konsumatur u għas-saħħa saħħithom ħafna għal dak li huwa il-każ ta' sigaretti fuq livell tal-Unjoni Ewropea. Aħna għandna proibizzjonijiet, għandna standards għolin ferm fl-interessi tal-ħarsin tal-konsumatur u aħna sawwa namlu meta namlu għek imma lebda punt ma aħna qegħdin nedu illi aħna ma nistgħux namlu kummerċ fis-sigaretti fost l-Unjoni pajjiż l unjoni Ewropea. Grazzi. Uh, Mr. Pjanma next. Sur Pjanma. L-ixtiq uh, nixtroduċi ruħina membru Svediż, soltu f'komitati oħrajn imma jina kombinazzjoni qed uh, segwi dan il-punt għax jaxra laħar snin u għalek nishtiq nid diskuti għamet, nkun nid diskuti meta nista. Mela, jina qed nara mill-istat membri tijaj stess mill-Iżvezja pereżempju. Hemm ipokrazija enormi madwar il-kwistjoni. Pereżempju għanna żewġ monopoliji forsi smajtu biha tal-alkohol u dwar il-lob tal-azzart. Nej li huma qegħdin hemmhekk biex iħarsu ċittadini li ħaġa tajba. Imma sfida kien hija li hemmhekk il-monopolija tal-Iżvezja fuq il-dan il dan Eh, l obta l azzart u għahed l-ikbar wieħed li jagħmilhom il riklam fis-sena. U ma nafx jek l-istess monopolija fuq l-alkohol kollu l-istess tip ta' riklamar. Per eżempju, nistgħu ngħidu ti vodka forsi tiġik tajba. U forsi din l-inqas konsistenza jastramba għax Meta aħna qegħdin nitkellmu dwar l-inħarsu nies mill-dependenzi, mela fl-istess ħin il-Ministru tal-Finanzi tal-Unjoni Ewropea huma l-iktar persuni li huma li li ħobbu jagħmlu dan it-tip ta' tal-lob tal-azzard. U m'hu kontent bażikament l-astan membri, l-monopoli, ħadd. U hemm il-kwistjoni ta' jekk hemm xi inċertezza legali f'dan il-qasam kemm ċertezza legali, waħda minn tweġiba, tweġibi tija FM għanna operaturi fuq iżu iżwed għanna legali, mbagħad għanna dawk grizi. Zviri legali f'banda u mhux legali band oħra. U xogħol tagħhom u joħolqu ċertezza legali jew permessa direttiva tal-Unjoni Ewropea jew inkella permessa ta' tal-orti. Kien hemm naħseb Sur McCreevy kien qal Eh, jiena għat ma reprezenta dan direttiva, xintu għat ma taqblu fuq, u jena naqbel. Imma għandhom responsabilta mella b'dak il-kas li għabdu triq l-oħra, jiena nishtiq li kunu nistaw noħorġu b'din id-direttiva, sabiħa, u kontent bija, ma nsibx jkun il-kas imma għalmenu nistgħu nsalvu dak li nistgħu. U waħda minnhom hija li jasper rapport huwa tajjeb illi jrid ikun hemm regoli standard minimi għal ħarsin għal monopoli u għal privati pubbliċi jkunu minn għandu liċenzi jridu jaraw illi ikun possibbli illi dan jista' jseħħ ukoll fuq livell transkonfinali biex ħadd ma jiġi mwarrab. Eh, tajjeb li t-provi xie eh, l-lob tal-azzart, tajja li kollok monopolju, imma inti fl-ħar mill-ħar titi tkun regolata ċertu punt ta' tamer bil-flus. Imma inti u koll tittara li inti mintix għatame xogħol doppju burokratikament irti konnekta kooperazzjoni bejn l-autoritajiet ta' regolament. Bejn għamlu li nistaw u mux nalqu għajnejna, nimbew wara subajna u nejdu su istati membri staw jamlu li jridu għaliex dan mhux se jgħin dawk il-persuni għeddin qegħdin hemmhekk jgħabu jagħmlu eh, lob tal-azzard. Grazzi. Very much, you're very welcome. Grazzi ħafna. Ovvjament inti dejjem ħba bik hawnhekk meta tittiġija f'dal-kumitat. Però fuq il-proibizzjoni tal-lob tal-azzard, meta kellna smih il-mistoqsija dwar il-possibilità li l-istati membri jipprojbixxu l-lob tal-azzard online naħseb hija waħda realistika. Għalix, fil-fatt anke fil-nis illi ma suppost jam jilabu u koll xort jihdu sem ġifiri naħseb illi impossibli noqdu n-pjana għaffarijiet irrealistiċi. Signora Gapart, issa mbagħad signora Kupen. Grazzi, President. Kien diskussjoni interessanti ħafna u li wriet. U li Sir Kreutzmann kellu raġun fl-approċ tiegħu. Irridu fil-fatt nħallu loka sussidjarjetà għaliex mid-differenzi kulturali enormi li jeżistu jagħmlu impossibbli li jkollna regolament komuni f'dak li għandu x'jaqsam mal-lob tal-azzart online fl-Ewropa. U dina ħaġa li rajnija minn din id-diskussjoni ħarġa ċar. Għal dak minnkom li forsi nsew permettu li nfakkarkom illi l-lob tal-azzart għandu xaqsam ukoll ma' direttiva ta' servizzi u l-Parlament kien qalb moċċar illi aħna ħan għom mill-ambitu ta' direttiva ta' servizzi għaliex din mijiex attività ekonomika normali u għalhekk jeħtieġu regoli speċjali. Ma nistawx aħna sempliċement nippermettu l swieq jaħdmu kif iridu, il għanna bżonn ta' eh, tweġibit u soluzzjonijiet speċifiċi għal problemi speċifiċi għal lob tal-azzart. Imbagħad eh, għandna kriminalità, għandna l-ħasil tal-flus. Għandna l-vizzji u kif prev namlu prevenzjoni tagħhom. L-indipendenza tal-individwu. U kultant anki kwestjoni ta' familji Eh, sħaħ li dan huwa l-ħobza ta' kuljum tagħhom. Ma nistax nippermettu li da kollu ma jkollix regoli speċifiku għalihom u minn flok eh, jintilfu fir-regolamenti ġenerali naħseb li jiddependi hawnhekk minn dak li qed jiġi regolat fl-aħħar mill-aħħar. Għalhekk irridu niddefinixxu għad il-ħaġa x'ħajġi regolat. Nasab li qudiem jirna xejna nħarsu l-iktar f'dettall li daw il-punti, però nixtieq nirringrazzjakom għal darb'oħra. Għaliex? Hawnhekk f'dan rapport kellna approċċ sensittiv ħafna u kif kien qed tgħid is-Sinjura fl-2009. Użajnieh biex nibnu fuqu u mhux nerġgħu nibdew mill-bidunet, però bnejna fuq is-sisin illi kellna. Grazzi. Grazzi ħafna lilek. L-aħħar kellima, Signora Coppola. Grazzi, Sur President. Jina kont xadow ta' rapport ta' Sinjor Xadar minn Santa Ilu jkolli ngħid li nixtieq nirringrazzja lis sur Kreitzman tax-xogħol eċċellenti tiegħu. Kif qal, ir-rapporter idħul mill-lob tal-azzart huwa importanti ħafna ċertu stati membri U ta' beneficju minn dan il-flus għanna il-kultura, xjenza, l-arti, anke l-sports. U fil-fatt, hemm l interess minn ħata l-istati membri. U għalek wieħed jaħseb għal fejn bżonn tal-kontroll għal tal-azzar biex kieku jil jilliberalizza l jdaħħa ikun hemm iżjed Nasab il ħafna minna mħosbin illi dan jkun qed isir kieku għaskapitu ta' persuni individwali li huma vizzjati aħna maħniex konvinti illi għedin nieħdu natu attenzjoni bizzejiet għal dawn u jina ġeja minn Finlandja, pajis viċin tal-Izvezja u nistanajt illi ħafna sistemi fil izvezja ma tajbin ħafna, ħna jirnexxilna illi niprevjenu ċertu identitajiet u illi inżommu milli kunem lob tal-azzart fil-axija. U dan huma miżuri li huma tajba ħafna s-soċjetà. Naħseb li jridu naċċertaw li ma jkunx hemm abbuż tal-djufijiet ta' ċertu gruppi vulnerabli. U bekk inkunu nistgħu wkoll naraw x'nistgħu nagħmlu biex niġġieldu l frodi u niġġieldu wkoll il-lob tal-azzart fuq livell Ewropew. Grazzi. Nixtieq nirringrazzja ħafna lir rapporter u lilkom ilkoll ta' diskussjoni kostruttiva ħafna folja mhux kollha naqblu bejnietna ma' dik hija diskussjoni. Mela, dan huwa suġġett attwali ħafna daqsxejn ma' fussin għal-ħin, però naħseb li għandna ċans għal konklużjoni. Għandi ċans ngħid xi ħaġa jgħid Chrisman? Le, kon ħanaddi għant il-Kommissjoni biex tajdinna daqxejn fl-ma pozizjoni jinsabu huma. Imbagħad inkun nista' nagħti s-surarjas kwarta biex jippreżentalna r-rapport tiegħu, imma għall-inqas jirnexxielna ħal grupp tagħkom suppost kuntenti. Avolja m'nix ħafna ħin. Iva, grazzi ħafna President, jina ħanżon fil-qosor ħafna x'mafussin bil-ħin. Jien naħseb li inti stess notajt li dan id-dibattitu huwa wieħed importanti ħafna u eh, dana juri da kollu li qed jiġri kwalunkwe forum fuq l lob tal-azzart, juri il-firxa ta' opinjonijiet fuq dan is-suġġett interessanti fost l-iktar affarijiet importanti li nixtieq nisħaq u li l-Kummissjoni grata ħafna lihom huwa li rapport tas-Sur Kronzman kopra dawk l-iktar punti jaħarqu kif għamilna aħna wkoll fil-konsultazzjoni pubblika tagħna. Aħna m'għandniex opinjoni bħala Kummissjoni fuq din il-kwistjoni, maħniex qegħdin ma rridux nilleġiżlawha kwalunkwe kost u Eh, nfakkarkom li fl-aħħar tax xar Green Paper tagħna għandkom l-iskadenza biex tagħtu l-kummenti mbagħad ħajkun hemm analiżi f'Awwissu dana forsi kien kienet data daqsxejn ottimista speċjalment meta nqisu illi fl-aħħar ta' Lulju għandna l-iskadenza biex tagħtu l-kummenti, ġifieri se jkun ma jirnexxinniex imma ċertament ħanablu l għandna biex naġru kemm nistgħu ħanaraw, pero dak kollu li jintqal, ħanaraw xinu ma l-opinjoni tal-parlament ukoll. koll, joħorġu mir-rapport u ħankun qegħdin nikkonsidraw dawn l-alternattivi kollha u naraw x'jaqblilna. Ħaġa waħda hija ċara u insemmet minn ħafna membri minn dal-kumitat. Għaw ħafna affarijiet importanti u fuq uħut minnhom jiena x'inna nimxu l qudiem Ħaġa li issemmiet minn ħafna ħafna minnkom u ħafna ovvjament ħajqblu miegħi hija illi mod kif nistgħu nimxu l qudiem huwa billi naħdmu aħjar fuq il-kooperazzjoni bejn l-amministrazzjonijiet. Naħnu per eżempju bid-direttiva ta' servizzi hemmhekk għandna għodda importanti u tajba ħafna u rridu naraw sakemm nistgħu nużu din is-sistema ta' informazzjoni tas suq interni li ħarġet fil-qasam ta' direttiva ta' servizzi biex nagħmlu koordinazzjoni aħjar aktar faċli, rridu naraw kif nistgħu nużaw dan il- L-istrument anke fil-qasam tal-lob tal-azzajt inizjattiva bħal din naħseb li tista' tippermettilna nieħdu pass kbir il qudiem u dana jindikalna wkoll b'ċertu ċertezza kemm fil-fatt għandna bżonn nilleġislaw. Jekk ikun hemm bżonn leġizlaw però naħsbu li dan huwa pasta jek il-qoddim u kifat il-kom il-komissjoni hija miftuħa l-kommenti tagħkom ħajkun hemm il-green paper qed nistennew ukoll ir-rapport tal-Parlament u kom informati għall iżvilupp kollha grazzi. Grazzi ħafna. Sfida, Sir Kreutzmann, il-Komissjoni qed tgħidilna li jekk noħorġu b'opinjonijiet ċari, jaf naslu x'imkien. Grazzi ħafna, Malcolm. Nixtieq nibda sur qabad ir-rikonoxximent reċiproku. Din hija kwistjoni ta' liċenzji hawnhekk. Nis jgħidu mhux qed nagħmlu biżejjed imma kieku mort il-boss wis imbagħad kienu dak li jkun kien jgħid għandek għandha l-prinċipju ta' sussidjarjetà li japplika. Ġifieri eh, kull kif ħażin nagħmel x'nagħmel, però ħanajt illi anke kooperazzjoni volontarja ma jrid ma taħdemx għax min irid jieħu l-flus, min irid jirkupra eh, dak li jkun nefaq, ġifieri Anke se jirra kħed t jekk xan disku regolament jew direttiva, ejja nħalluha miftuħa tal-affarijiet. Ma sinjor Kejpert li semmejt inti huma fajt tal-qalbek. U naħseb li għandna inkunu f'pożizzjoni li nsolvuhom fuq livell Ewropew. Li għattinti jiva finlandizi Finlandiżi għad il ħaġa ma tistax inti tatira lin-nies bil-flus biss. kollok sistema ċentrali Ewropea nistgħu nkellmu l-vizzi hawnhekk u koll dawn l kolla kollha jistgħu Daw il-punti kollha jiena kont konvint minn dil ħaġa fir-rapport. Dawn huma fajt li jistgħu jiġu solvuti biss fuq livell Ewropew. U mbagħad nirregolaw u tgħidu ah, issa l-monopolju sfaxxa u ah, għax hemm is-sussidjarjetà ma l-istati membru membri jridu jiddeċiedu. U l-pajjiżi Ovvjament kollom opinjoni differenti. L-Ingliżi jgħidu wara l-awtorizzazzjoni tista' taħdem hemmhekk iva prinċipju ta' sussidjarjetà jkollna livelli ta' standards iktar għolja tajjeb mbagħad aktar il-liċenzi, mbagħad ikollna l-aspett tal-burokrazija li jerġa' jidħol għandna qafas u tittaħdem blola standards li hemm. U l-autorizzazzjoni, kif ħassiħat kull autorizzazzjoni automatika? Jax dak il-kas imbagħad għandek il-prinċipju ta' sussidjarjetà illi ħajaqa' u xinejdu imbat għal min jilab l-imħatri fuq il-zwimel. x'tamel inti tilab fuq żiemel tirbaħ daħal tuħol flus inti jus ġejhom f'butek, ġifier x'ħanamlu ħan irregolaw dan ukoll. Em, ħafna affarijiet jistgħu jsiru per dan eżerċizzju. Illi jista' jsir. Din hija sitwazzjoni fejn Per eżempju, għandek eh, n-nis f'Malta li għadin jilabu, bat il-Ġermaniżi li jridu kol semhom. Eh, kif tista' għandek dan ma suq globali? Għandek l-operaturi azjatiċi li qegħdin jimlew is-suq jifqgħu is-suq b'operaturi illegali. Sir De Jong. Jekk kellek tkun reġistrat f'kull pajjiż 27 stat membru, xorta m'intix ħajrna xilek teleb il-vizzju tal-lob. Iġida tista tkun kemm online kemm anki offline. Fil-Ġermanja għandna eh, tip ta' reġistrazzjoni partikolari. Ġifir din huwa l mottana kif niġġieldu din il-ħaġa. Imma jiena lest li nisma' ħafna opinjonijiet, lest li nisma' kulħadd. xidu nagħmlu issa biex nagħmlu progress? Ridu nagħmlu dak kollu li nistgħu li eh, realistikament nistaw nakwistaw u l-bqija ninsewa l-issa għar ikonna daqxejn iżjed minn dak li nexxina niksbu s-sissa u l-koll naqblu il hemm bżonn nisir xi ħaġa dawn huma affarijiet li huma l-qalb kulħadd. Jekk kus se nagħmluha per ta' direttiva oħra, sistema oħra, jiena lest li eh, nikkonsidra kollox, però hemm bżonn li nagħmlu xi ħaġa u għandna bżonn nibbażaw ruħna fuq il-prinċipju tas-sussidjarjetà. Grazzi. Well, Mr. Kreutzmann, thank you. Sir Kreutzmann, grazzi ħafna. U nirringrazzjak u koll tal-li meċċej l id-diskussjoni daqsek. Entuzjasta u animata. Kirilu ma jkollna diskussjoni daqsek. Interessanti. Fil-fatt, maħat taħjar minnek illi jiprofa jaqat opinjonijiet differenti. Il-Kommissjoni ħatiħu ċertament nota ta' dawn il-punti. Ringrazzjak ta' xoltijak. Fuq il-formalitajiet issa l-iskadenza tal-rapport tal-amendi għat 18 ta' lulju għandi konsidġawan fit 30 ta' għawissu nivvotaw fit-19 ta' settembru jekk tasbet hija skeda pjuttost stretta dina minħabba illi kummissjoni jixtiequ illi konna l-opinjoni kollhom l-opinjoni ta' qabel iħejju il-green paper tagħhom. Issa, sessjoni ġdida kompletament, ħaġa li ma smajniex qabel. Is-sur Arias, eċeverija. U ħajmexxi l-grupp ta' ħidma fuq il-kummerċ elettroniku ħajpreżentalna r-riżultati fuq dan ħajkolna dokument ta' ħidma illi ġi u kol tradott fil-lingwi kollha ġifieri din hija inizjattiva pioniera importanti ħafna minnaħa tal-Kummissjoni. Din hija inizjattiva li tinvolvi gruppi politiċi kollha, s-sur Eċeverija ħajkun s-sur Is-sur Arias Xeverija ħajkun qiegħed imexxija eh, fisimna u għalhekk naħseb li nistgħu nagħmlu għali ikonna diskussjoni fuq dan wara il-sajf għax mhux ħajna xinna illum. Fu rigward tal kummissjoni qed nara li Sinjura Lamott u Sur Berġven li m'għandhomx bżonn tebda introduzzjoni. Sibtkom il-qadin għonek biex taraw xqed isir fuq il-lob tal-azzar, imma nafu li intom imxejtu sal kariga importanti oħra bħala kapta l unità dwar il-falsifikar u l-piraterija. Nafu li l-ek tipparteċipa ħafna żmien l għata tal-kumitat tagħna, s xeveri l-prezentazzjoni. Ovvjament fuq għonek kiteb l-isem tal-grupp tal-politiku tijaw ma dan huwa tal-partiti kollha. Kien ikun aħjar kieku kellna l-logo tal-Kumitat Inko kiku. Pero din hija xi ħaġa li naħdmu fuq għall-preżentazzjonijiet li jmess. Irridu nitolbu li tim tana li qed fuq in-nifsa biex jisibulna logo. Sir Arias fidejk. Muchas gracias, Presidente. Grazie, President Lawanet. Nishtiq kif attenti, nedilkom għafem dak il-loga din hija prezentazzjoni li jien għamilt fuq id-dokument konklużjonijiet din hija prezentazzjoni fuqhom huwa biss formalità li talabna il-grupp jitlobni grupp tiegħi ta' nagħmel dawn il-preżentazzjonijiet President, Sinjuri, membri tal-Imkom tal-Kummissjoni, rappreżenti tal-Industrija, jiena nirringrazzjakom tal-li qiegħed hawnhekk u tal-interess tagħkom għal dan ir-rapport li jinkludi l-konklużjonijiet ta' grupp ta' ħidma illi għamlet dan li da tagħmel dan il-kumitat fi frar ħames xur wara sitwazzjoni tad-dinja marret l l-ar. U wħud mis sitwazzjoni ta' daw il-pajjiżi li huma stati membri hija tassew inkwetanti issa. Kultant nieħdu jisna sensazzjoni li maċ Ewropa waħda f'meta jkollna kriżi, din il-kriżi qed turi l-interessi differenti tal-istati membri. U L-importanti u l-muftiħ ta' kollox u x'inhuma r responsabiltajt komuni li ħan nerfgħu u x'limiti ħan npoġġu. Jina konvinti li biex noħorġu minn din il-kriżi li format digitali u għalhekk importanti llum aktar minn qatt qabel li naħdmu flimkien sabiex nibnu suq intern digitali tassew. Kif tafu, f'dan il-Kumitat fi frar rajna x'inhi is-sitwazzjoni tal-e-commerce fl-Ewropa. Din hija xi ħaġa li ma tantx tawgura tajjeb. Naraw minnaħa illi hemm nuqqasijiet tekniċi pereżempju, hemm sistemi obsoleti minn ebda inċentiv jew organizmi ta' kontroll. Għalhekk noqqasna informazzjoni u trasparenza illi iwaslu għal eh, konsumatur biex ma jkollux fiduċja u ma jaħsibx li dawn l-affarijiet jaħdmu. Hemm bżonn ta' evoluzzjoni u kompetittività għaliex dawn bħalissa mhumiex biżejjed. Situazzjoni ideali minn perspettiva tiegħi Nasab li għanna bżon ta' eh, regoli ċari u organizzazzjonijiet li promuovu l-aqwa prassi li tkun hemm ukoll promozzjoni tal-kummerċ elettroniku garanzija sigurata għal minn qed jixtri u juża irid ikollna uniformità fil-vet u rridu nissuperaw darba għal dejjem il eh, konnessjonijiet ta' kwalità għolja li ikollna minn daw darba għal dejjem. Għandna miljuni ta' utenti, però biex potenzjalment, imma biex namlu dan, irridu nerġaw naraw dak li għanna u nipruvaw insibu toro ta' azzjoni u ta' ħruġ. Naħsbu illi l-iktar triq diretta li nistaw nieħdu hawnhekk hija li jkollna logo Ewropew. Garanzija ta' um, garanzija illi tagħti ċarezza trasparenza. Europeas amparadas bajo il dominio EU. Esta marka, como ya hemos comentado en otras ocasiones, velaría por la uniformidad normativa. Din il-brand turi. E informaría al usuario detalladamente. Li l-informazzjoni tajba l-konsumatur u nieħdu l-passi kollha li valuti fit-transazzjoni li bħajt jistgħu jidħol fiha, nistgħu naċċertaw li dawn ikunu fiduċużi tal operazzjoni kollha kemm Aħna fil-grupp ta' ħidma tagħna għadna l-MPs, rappresentanti tal-Kommissjoni, kif inkolli rappresentanti tal-Soċjetà tal-Kummerċi u tal-e-commerce, ovvjament. Aħna għandna seba' punti. Mela, għan nitkellem fuq li trade u konsumaturi SMEs, data protection, servizzi tal-posta, VT, l-IPR u kif nsaħħu l-IPR u dak li sejħ trust mark. Jandruhom. Intom tistaw taraw taqsira tal-pozizjoni u dan u motul li biex jużatament fej għadin issa u fej jridu nilħu forsi tistaw tippermettu li nduru konklużjonijiet għax situazzjoni hija waħda li aħna lkoll mitla tagħha. Fil-kas tal-e-commerce, aħna għana program fuq sitt punti. Trasposizjoni ta' direttiva tal-konsumatur kun pass il-qudin biex intejbu ċertezza legali fuq ħafna oqsma, aħna wkoll irridu ntejbu il-alternativa idea sistema ta' ADR online. Importanti n-implementaw il-kodiċi Ewropea ta' drittijiet online Kif intqal fil-Aġenda Digitali għall-Ewropa, apparti kodiċi ta' kordot għall-utenti online. Irrid ikun hemm iżjed risorsi għal ċentri Ewropej tal-konsumaturi. Tkun ħaġa tajba ħafna kif jkollna wkoll websites fejn jistgħu qablu prezzijiet u prodotti li jkunu multilingwi u pan-Ewropej. Fl-aħħar irid ikun hemm ukoll iżjed kampanji ta' informazzjoni u edukazzjoni għal konsumaturi fuq l-SMEs. Dawn huma motur ekonomiku importantissimu li ma nistawx noqogħdu mingħajru fl-Unjoni Ewropea ma biss parti ta' żgħir minnhom li jbijaw online jew li għandhom website. Ħajkun hemm bżonn li jkunu iżjed konxi mill-benefiċċji li jistgħu ikollhom ikollu l-e-commerce u li jista' joffrilhom aċċess għal swieq ġodda u klijenti ġodda fl-istess ħin hemm bżonn li natuhom lodda li jistaw jiffaċilitaw l-e-commerce bħal pereżempju netwerk ta' appoġġ għal l-aġenda Digitali u l-skills agenda l-standardization tal- il-mekanizmi wkoll ta' xiri online il-possibilità li jibatu l-kont mod elettroniku apparti minn hekk ikun hemm iżjed informazzjoni lill smis u inħedġuhom jinkludu s-suq elettroniku permezz ta' kampanji ta' informazzjoni. Il-ħarsin il ta' data eh, personali privata hija ħaġa importanti ħafna konsumaturi meta jiġu biex jixtru online, ovvjament dan huwa wieħed wieħed mill-sfidi kbar. L-affarijiet fuq livell Ewropej ivarjaw ħafna, għalhekk aħna qed nagħmlu erba' proposti. Huwa importanti illi jkun hemm armonizzazzjoni u attwalizzazzjoni tar-regoli meta biex nġu eh, biex ikonna qafas legali li jkunu aktar aċċessibbli għal negozji u jkun hemm iktar ċertezza legali fuq il-data personali għal konsumaturi. Irid ikun hemm trasparenza totali fuq il-ġestjoni u l-ħazna tal-data personali u n-nittu garanziji u koll li tażist il-possibilità li nikorreġu jew inħassru id-data fi kwalunkwe ħin. B'taliment illi bniedem ikun jista ikun jaf u jkun jista jakkuża l-min juża id-data b'mod ħażin. Dana kollu biex nżidu il-fiduċja fl-internet u d-dinja diġitali mbagħad iridu kon dattaw il-leġislazzjoni fuq il-ħarsin tad-data tal-isfidi u l-innovazzjonijiet futuri. Bħal pereżempju fejn permezz tal-internet wieħed jista' jaħżen l-informazzjoni kif ukoll ikun hemm ċertu riżorsi u programmi. <clears throat> Rridu nħeġġu l-e-commerce u l-beħ mill-bot. Kultant ċertu affarijiet tista' tidħol fuq website u ssibhom iktar irħas f'pajjiż ieħor però kollox ikun b'lingwa oħra. Però il-konsumaturi jifmu u illi anki il-posta ta' pakket minn pajis għalli ħor tista' tkun perikoluża għaliex din għalihom għaliex dina apparti li l-oġġett ikun irħis li qegħdin jixtru l-posta tkun għolja ħafna. Kien ħafna soluzzjonijiet li qegħdin jiġu proposti hawnhekk fil-grupp ta' ħidma l-uniformità u simplifikazzjoni tar-regoli tal-servizzi postali irrid ikun hemm speċjalment affarijiet regoli għandhom x'jaqsmu mal-vet. Irrid ikun hemm regoli fuq is-servizzi ta' ħażna li jdu naraw li mhum applikabbli u li il-vet flima pajjiż trid titħallas. Irrid ikun hemm unifikazzjoni tat-taxxa ekoloġika u ta' toroq Irrid ikun hemm il-iktar l-ispessi jkunu iktar ċari fil-kummerċ transkonfinali. Irrid ikun hemm iktar fiduċja irrid ikun hemm iżjed. Posta, il-postaġġ ikun iktar rapidu u jrid ikun hemm ukoll id-dritti, wieħed ikun jaf iktar mod iktar ċar id-drittijiet ta' shipment. Issa hawnhekk fil-punt li jmiss qegħdin naraw id-diffikultajiet biex wieħed isib punti komuni jekk ma rnixxilniex insibu soluzzjoni għal vett komuni, x'nistgħu nagħmlu? per eżempju taxxa Ewropea għas servizz tal-e-commerce illi tkun garantita bil-logo bil Ewropew u li jgħin biex jiffinanzjaw l-istituzzjonijiet Ewropej. Min jaf, dinja soluzzjoni li nistaw naħdu għan konsiderazzjoni dawn huma proposti li ġew diskussi fil-grupp ta' ħidma. Nissimplifikaw u nuniformizzaw iżjed ir-regoli komuni tal-vet fuq distance sales. Irridu naqsu il-pis amministrattiv speċjalment tal-SMEs irridu kollna. Servizz ċentralizzat dinja proposta tal-2004. Irridu naċċaraw il-liġi applikabli fuq kustanijiet ta' vet li għandhom xjaqsmu mal l-e-commerce transkonfinali jridu naraw il-possibilitalijiet li naqsu jew neżentaw il-vet f'każijiet transkonfinali. Il-ħajsin tal proprjetà intellettwali u l-piraterija u kollu ma sfidi kbar. Importanti li kollna sistema Ewropea illi ikolla qafas legali li tippermetti illi il-liġi li għandha x'taqsam mal ġestjoni u l-eżekuzzjoni ta' dawn l-affarijiet ikunu aġġornati bilan illi naġġornawa mal-seklu 21 u l-aġenda digitali. Dawn il-proposti jkunu revizjoni ta' direttiva li għandha x'taqsam ma' direttivi mal-ħarsin ta' proprjetà intellettwali li għandha ssir fl-2012 bilan illi tiġi adattata sa' żmien diġitali illi nerġgħu naġġornaw il-qafas legali illi fihom jaħdmu id drittijiet l-IPRs iridu nipproponu u nimplementaw leġizazzjoni effettiva u l-ġestjoni ta' l-IPRs ukoll fl-Ewropa. Irid kunem Irridu naraw kolna diskussjoni wkoll fuq l opportunitajt u l-isfidi tal-xogħlijiet audiovisivi. Fl-aħħar minnet. Issa hawnhekk għandna pjattaforma ta' esperti. Għetni proponaw din il-pjattaforma ta' esperti u il-ħolqin ta' kodiċi ta' kondotta sabiex ikollna din il-logo ta' fiduċja sabiex ikun qed jagħti il-garanziji u trasparenti dan jrid ikun viżibbli u jrid ikun jrid jiġi rikonoxxut mill-ewwel. Jiena naħseb li dan il-trademark Ewropea, trustmark anzi tiddependi mill-Kummissjoni, dan jista' jkun Eh, vettura leġislattiva illi taffettwa li commerce u tinforma wkoll il-konsumaturi bid-drittijiet u l-obbligi tagħhom kif ukoll lill-bejjija. Il-bejjija wkoll idu jkunu jafu dwar dan. Is-soċjetà edha timxi ma' teknoloġija u aħna rridu nimxu magħhom għaliex dina aħna ma nistgħux illi il f'din id-dinja digitali inkredibli li għedin ngħixu fiha ikollna regoli skaduti u li ridu nibdluhom kull darba li konna xi tip ta' progress fil-dinja digitali. Ma jistax ikun rridu xnibqgħu daqsak riġidi fil-ligi ġdid tagħna li ikollna regoli u liġijiet iżjed flessibbli. Fuq il-kommerċ elettroniku fl-Ewropa għalhekk fil-grupp ta' ħidma aħna sħaqna fuq dawk il-punti li jaħtieġu illi intuhom importanza speċjali. L-ewwel qed nħarsu lejn il-frammentazzjoni attwali tas-suq waħdini bħal pereżempju differenza fil-vet u nuqqas ta' fiduċja bejn ix-xerrija u l-bejja. Irridu koll illi kollna nimxu mal iżvilupp elettroniku li qed isir bħalissa u jrid ikun hemm ukoll għaliexle. le e, iktar ambizzjoni irridu nibdew naħsbu anki f'reġim speċjali għal kummerċ elettroniku. Forsi l-e-commerce jista' jkun stat membru ġdid, l-Istat Digitali Ewropej, biex għal darba dejjem nkunu nistgħu nelbu il-frontieri digitali li jeżistu. Il-xewqa kbira tal-grupp ta' ħidma illi wasal għal daw il-konklużjonijiet illi wasal li qed nippreżenta llum huwa li nkomplu naħdmu fuq din il-bażi għal l-iżvilupp eh, rapidu elettroniku Ewropew. Għalhekk jiena nixtieq formalment hawnhekk nitlob illi il-grupp ta' ħidma imko fuq il-kummerċ elettroniku jibqa' sejjer sabiex inkomplu naħdmu fuq dawn il-punti illi hemm bżonn li jiġu studjati u illi ma setawx ma sadix namlu bizzed f'daw l-erba sessjoniet għalhekk formalment qed nitlob illi dan il-grupp ta' ħidma dej u li l-approvazzjoni tiegħu jiġi inkluż fl-aġenda tal-laqali mis tal-imkom. U għabek kif għattaraw ġejna mill-bidu, ġejna fil-bidu, ġdan il-konklużjoniet mu ma xej, ma biex xewqa li nitjibu, xewqa biex inkomplu naħdmu ħanelbu il frontiru l-ostakli li jazistu. L-għan prinċipali tal-istituzzjoni Ewropew għandu propju illi xogħol jidaw il-frontieri sabiex il-suq intern digitali jaħdem ta' veru. Aħna, Ma nistawx naraw kif il-kummerċ fl-Ewropa jista' jibqaddej jekk ma jkollniex kummerċ elettroniku. Aħna nixtiequ li nibqgħu naħdmu fuq definizzjoni ta' vettura illi tirreżista l-bidliet leġislattivi u vettura illi huwa ta' rimedju għal l-ekonomija Ewropea u fl-opinjoni tiegħi dan ir-rimedju hija il-marka it-timbru Ewropew, il-logo Ewropew ta' l-Unjoni Ewropea. U dana, sinjuri, għandu jkun diġitali, grazzi. Well, Mr. Arias, I want to, um, to thank you and... Staqt nirringrazzja kull membri tal-grupp tijak għal-ħidma tremenda ta'kom u kol il-dokumentazzjoni li għandkom. Aħna se nisegwa birreqa u ser tkun fl-agenda tagħna l-ewwel laqgħa tal-koordinaturi wara il-waqfa tas-sajf. Aħna se nitrattaw din il-proposta tiegħek u nafu l-Kummissjoni ser tkun qed tibatilna ħafna proposti kritiċi għalhekk din xaġa tassew importanti Jiena diġà tajt lil viċi eh, prim Ministru kopja tal-preżentazzjoni għaliex naf illi huwa xi ħadd illi jifhem fil-computers, ħadem fis-settur tal-IT u din dan il-kummerċ elettroniku ser ikun wieħed mis-setturi speċifiċi li ser tindirizza il-Presidenza. U għalhekk, grazzi tal-li impenjajtu rruħkom maħna u fil-forum li jmiss dwar is-suq uniku naf li ser tkunu hemmhekk biex prezentaw il-ħidma tagħkom il-udjenza akbar. Għalhekk, sinjuri, huwa b'sodisfazzjon kbir illi jina nilqa formalment bħala President dinti diġà ġejt fil-kumitat tagħna nilqa il-Viċi Prim Ministru tal-Polonja, is-Sur Valdemar Pavlak, illi ser ikun ukoll il-President tal kunsil tal-Kompetitività. u l-Ministru tal-Ekonomija. Aħna sodisfatti illi naraw il kunsill ta' Kompetittività ser ikun kunsill kbir, kunsill ta' importanza kbira fil-presidenza illi jmiss. Aħna ħerqana dwar dan, jiena nixtieq nagħti merħba wkoll lill-Ministru Margorzata Krasnodevska Tomkil li hija responsabbli mill-President tal-Uffiċċju tal-Kompetizzjoni u l-Konsumaturi U dawk illi ġew marru Varsavja aktar kmieni din is-sena jafu li aħna morna f'uffiċċju tagħha, ltqajna magħha, ltqajna ma' kollegi tagħha u tkellimna dwar il-ħidma li qed jagħmlu fir-rabta tal rabta mal-protezzjoni tal-konsumatur hija kienet responsabbli minn hija hija responsabbli minn suġġett li huwa l-qalbna ħafna sorveljanza tas-suq. Żgur li l-kol ser tkun involuti hawnhekk. Għandna sur Mousing Correlage illi diġà attenda laqgħat tagħna u ħasem fil-forum pilota dwar is-suq uniku tagħna l-ewwel forum. U inti ser titkellem dwar dan il-Single Market Forum illi ser isir mit-2 sal-4 ta' Ottubru ġewwa Krakovja. Aħna konnet naħdmu mill-qrib mal-Presidenza qabel ma huma ħadu l-kariga tagħhom. Naf illi l-protezzjoni tal-konsumatur u s-suq uniku ser ikunu fil-qoċċata tal-aġenda tagħkom. Għalhekk Viċi Prim Ministru jiena b-sodisfazzjon kbir nixtieq nindirizzak biex inti nistiednek biex inti tindirizza l-kumitat kollegi li jistgħu jitkellmu, jistaqsu xi mistoqsijiet, u nixtieq nistieden ukoll il-koordinaturi tal-kumitat biex jitkellmu l-ewwel u mbagħad xi membri oħra jekk jagħmlu na sinjali jistgħu jitkellmu wkoll. Għalek, għalhekk Viċi Prim Ministru hekk jogħġbok.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 Pollakka l-iktar fil-qasam ta' interess tagħkom. kol ser nisimgħu minant il-President Krasnadevska Tomkel. Jiena kom nixtieq naqsam għaxar suġġetti li huma ta' importanza kbira għall presidenza tagħna l-att dwar is-suq uniku, il-kummerċ elettroniku, id-direttiva dwar is-servizzi fis-suq uniku, id-direttiva dwar il-kwalifiki professjonali, il-regolament ta' standardizzazzjoni Ewropea, il-regolament dwar il-vetturi, il-qafas leġislattiv dwar it-poġġija fis-suq tal-prodotti fis-suq Ewropew, mbagħad l-allineament ta' direttivi, il-regolament dwar il-roaming, u fl-aħħar net proposta leġislattiva dwar ix-xiri pubbliku. U hemm ukoll l-infurzar tal-IPR. Dawn huma s-suġġetti li jinsabu fuq l-aġenda tal-Presidenza Pollakka. Frigward tal-affarijiet l-oħra ħna ser nkun qed nifokaw fuq tliet direzzjoni import direzzjoniet importanti l-integrazzjoni tal-Ewropa, Ewropa aktar sigura u l-Ewropa li qed tinfetaħ fil-konfront tal-oħrajn. Meta aħna nitkellmu dwar l-integrazzjoni tal-Ewropa hawnhekk qegħdin naraw li xprun ewlieni għad kabbir ekonomiku fiż-żona Ewropea. Meta nitkellmu dwar Ewropa aktar sigura, il-presidenza tagħna ser tkun qed tiffoka dwar tliet toqsma l-ikel, l-enerġija u d-difiża. It-tielet qasam l-Ewropa aktar miftuħa. Irridu nindirizzaw l-istati membri illi jistaw jissieħbu aħna firmajna ftejim mal-Kroazja u hemm taħt ta' tkabbir illi tlestew taħt il-Presidenza Ungeriża għal Polonja dan huwa waqt importanti ħafna għaliex istoriċi jgħidu illi l-Kroati emigraw mid-żoni viċin li bliet tal-Vuf u Krakovja ġewwa l-Polonja. U issa wieħed jista' jgħid illi dawn it-turisti slavi qegħdin jerġgħu jiġu lura. Jerġgħu jiġu lura fl-Ewropa. U importanti illi kun hemm ftuħ marbuta mar relazzjonijiet kummerċali kemm mal-ġirin tagħna kif ukoll ma' atturi ewlenin fis-suq dinji. Issa dwar is-suġġett ewlieni tal-laqgħa tagħna tal-lum hawnhekk fih dan il-kumitat imko. Jiena hawnhekk nixtieq ngħid illi il-Polonja dejjem kienet tiġġieled favur is-suq uniku. Aħna s-suq uniku naraw bħala opportunità biex aħna niġġieldu il-kriżi biex nipromovu u nħadnu l-għaqda fl-Ewropa. L-irwol tagħna bħala ambaxxaturi tas-suq uniku ser jiġi espress ukoll fil-Kunsill Ewropew. U għalhekk is-suq uniku huwa fost il-prioritajiet tagħna fil-presidenza tagħna u aħna narawh bħala wieħed minn dak li jista' jixpruna it-kabir ekonomiku. Issa ser ngħaddi għal kwistjonijiet aktar dettaljati. Il lat dwar is-suq uniku dan huwa wieħed mill-inizjattivi ta' prominenza U jiena nixtieq ngħid illi matul il-Presidenza Belġana u Ungeriża il-Kunsil tal kompetittività adotta konklużjonijiet marbuta mas-suq uniku u dan huwa impetus ġdid fl-iżvilupp tal-suq uniku u fil-ħolqien tal-postijiet tax-xogħol. Il-Presidenza Pollakka dawn is-suġġetti tarhom bħala priorità. Il-mira tagħna hija illi nibdew inniedu ħidma f'dawn l-oqsma, f'dawn it-tnax il-qasam tas-suq intern. għandu jkun hemm ħafna proposti leġislattivi issa fil-presidenzi Daniżi u l-presidenza ta' Ċipru wkoll jiena se nkun qed nikkopera mal-Parlament Ewropew lix nixtieq nieħu vantaġġ tal-esperjenza tagħkom. Nixtieq nirringrazzja il dawn il-membri parlamentari Ewropej Sandra Kalanieta, Antonio Fernando Correa, De Campus, u fl-aħħar u mhux l-inqas lil Christian Silvio Buzoj. Jiena eh, il-dawn eh, il-membri parlamentari nixtieq nirringrazzjahom tal-li faslu dawn it-tlet pilastri tas suq uniku dawn huma input ewlenin fir-rigward tal-ġejjieni tas-suq uniku. Ir-rikjesti tagħkom huma riflessi fl-aħħar abbozz tal-komunikazzjoni. Issa ngħaddu għall kummerċ elettroniku. Stajna nismaw parti mid-diskussjoni dwar dan is-suġġett imma huwa suġġett ewlieni għall presidenza tagħna. Għanna nixtiequ nieħdu vantaġġ sħiħ mill-kummerċ elettroniku inneħħu kull tip ta' xkiel, inrażnu l-burokrazija. Dan huwa importanti biex natu spinta ta' fiduċja lill-konsumaturi tagħna. U hawnhekk aħna qegħdin inserħu moħħna fuq il-kooperazzjoni mal-grupp ta' ħidma immexxi minn Pablo Arias Echeverria illi tkellem qabli. Huwa wkoll fassal ir-rapport dwar din il-kwistjoni. Aħna wkoll serħu moħna fuq is-suġġerimenti tagħkom u l-involviment attiv tagħkom. Nixtieq insellem l-Presidenza Ungeriża grazzi għall-isforzi tagħha wasalna biex temmejna il-xogħol tagħna dwar id-drittijiet tal-konsumaturi. Dan huwa wieħed mill-ewwel passi lejn l-iżvilupp tal-suq Ewropew għall kummerċ elettroniku. Nixtieq ngħid illi jiena kont naħdem f'kumpanija fejn aħna daħħalna din l-idea ta' kummerċ elettroniku. Dak li kien importanti kien illi aħna ma nwarbux, ma ninjorawx id-dimensjoni umana. Għaliex aħna inizjalment meta daħħalna il-pjattaforma fuq l-internet konna qed naħsbu li xi brokers jistgħu jitilfu xogħolhom iżda. Meta ikun hemm persuni disponibbli illi jkunu jistgħu jagħmlu kuntatt dirett mal-konsumaturi dan wassal għal riżultati ta' suċċess u ma rridux inwarbu il-fattur uman meta nitkellmu dwar il-kummerċ elettroniku. Din hija teknoloġija viabli iżda il-fattur uman irid jibqa' hemmhekk. It-tielet suġġett issa, id-direttiva dwar is-servizzi. Hawnhekk il-Presidenza tal-Polonja qed tifoka fuq il-direttiva dwar is-servizzi u d-direttiva dwar il-kwalifiki professjonali. Il-Presidenza ser tkompli taħdem fuq l-implementazzjoni effettiva tad dispożizzjonijiet fis-suq intern. U biex dan isir hemm bżonn ta' sforzi min-naħa tal-Istati membri u l kummissjoni Jiena Nfakkarkom l-esperjenzi tagħna frabta mal implementazzjoni tad direttiva dwar is-servizzi u naf li hemm bżonn ta' sforz kbir minħa tal-amministrazzjoni biex dan isir. Biex bekk permezz ta' din id-direttiva nkunu nistgħu wkoll nwittu triq għal partikolaritajiet lokali. Il-kollega tiegħi hawnhekk kienet responsabbli minn dan l-abbosta liġi fil-Parlament u għallina huwa importanti illi aħna niftħu is-suq Ewropew għal dawn is-servizzi, għal dawn is-servizzi interni. Dan ser ikunu bbażati fuq il-konklużjonijiet tal-Kunsill ukoll test testa effiċjenza f'ħafna setturi, negozji, servizzi, turizmu, dawn il-kwistjonijiet kollha ġew diskussi matul il-Presidenza Ungeriża aħna maħniex nistennew illi jittieħdu xi azzjonijiet leġislativi matul il-presidenza tagħna. Imma ser naraw ser ikunu l-effetti tal-proċess ta' evalwazzjoni reċiproku. Aħna nilqaw ukoll ir-rapport tal-Membru Parlamentari Ewropew Hanslik dwar il-Mutual Assessment Process u l-iktar ikku klożjonijiet illi ser joħorġu mill-evalwazzjoni ta' dan ir-rapport bosta oqsma. Ir-raba qasam, id-direttiva dwar il-kwalifiki professjonali. Dwar dan aħna nħossu l-esperjenzi li ksibna sissa juruna illi l-kwalifiki professjonali u r rikonoxximent tagħhom huwa wieħed mill-fatturi ewlenin fit ħaddim tas-suq uniku aħna napoġġaw il-Green Paper tal kummissjoni Ewropea dwar l-emendi tad-direttiva dwar il-kwalifiki professjonali. U aħna ser nkun qegħdin nistennew b'interess ir-rapport ta' wieħed mill-membri parlamentari, is-Sinjura McClarkin fil-ħames qasam dwar il-ħames qasam l-istandardizzazzjoni fl-Unjoni Ewropea hawnhekk huwa importanti illi ndaħlu soluzzjonijiet ma lajkem jista' jkun b'mod effiċjenti. L-iktar fil-rigward tal-standards armonizzati. Dan huwa lok tajjeb fejn aħna nistgħu nużaw ir-regolamenti u mhux id-direttivi. Għaliex hekk inkunu nistgħu niksbu standards unifikati kull fejn immorru fl-Ewropa maquda xi drabi il nagħmlu xi ftit aktar sforz biex niksbu il-kompromess meħtieġ. Iżda regolament huwa aħjar minn direttiva, xi direttiva ddum biex tiġi implementata. Hawnhekk nixtieq nappoġġa dak li jingħad fir-rapport ta' Koġuġnik Dan jikkumplementa dispożizzjonijiet attwali fl-Unjoni Ewropea. Hawnhekk nistgħu nsolvu problema importanti ħafna pal pereżempju standard uniku għal miżati ta' roaming. Nafu li hemm ħafna standards li japplikaw hawnhekk u forsi għandkom sensiela sħiħa ta' miżati marbuta ma' roaming. Aħna qegħdin serħu moħħna fuq kooperazzjoni mal-Parlament hawnhekk mod partikolari ma' rapporter is-Sinjura Lara Komi. Dan għandu jissir biex kunem hemm integrazzjoni tal-proċess ta' standardizzazzjoni Ewropew li għandu japplika għal settur ta' servizzi. Issa dwar il-vetturi b'żewġ roti u tlet roti kif ukoll berba roti dwar din il-proposta aħna ser inkomplu mas-sol li bdiet il-Presidenza Belġana u Ungeriża f'kooperazzjoni mill-qrib mal-Parlament. Aħna ser inkunu qegħdin nistennew proposti ġodda f'dan ir-rigward ukoll. Hawnhekk aħna qed inserħu fuq il-kooperazzjoni mal-Onorevoli Van de Kamp, ir-rapporter kif ukoll ma' Pier Antonio Panzeri. Is-seba qasam. Il-qafas leġislattiv dwar it-tpoġġija fissu u l-allinjament ta' 10 direttivi. Dan huwa sforz kbir hemm 10 direttivi li jridu jiġu allineati mal-qafas leġislattiv il-ġdid. Mod partikolari dak li għandu xaqsam it-poġġija fissu tal-prodotti dan ser ikun din ser tkun wieħed mill-prioritajiet tagħna. Issa l-emenda ta' regolament ta' roaming dinja importanti għal konsumaturi kollha għal Ewropej kollha. Biex ma jkunx hemm miżati eċċessivi li jiġu applikati Dan jista' jtejjeb il-kwalità ta' ħajja fl-Ewropa maquda. Dan huwa wieħed mir-regolamenti illi jista' jeqret dawk il-monopoli u l-ixkil tekniċi kollha illi hemm u jista' jtejjeb jiffaċilita l-ħajja ta' kuljum taċ ċittadin ordinarju Ewropew l-għaxar qasam fl aħħar nett. Idwana u l-infurzar tal-IPR id-drittijiet tal-proprjetà intellettwali hawnhekk ser inkun qed inħejju bidliet fir-rigward tal-xiri. U din il-proposta ser tiġi mresqa mill-Kummissjoni Ewropea f'Lulju jew inkella u probabbli f'Settembru. Aħna lesti illi nibdew il-ħidma tagħna anke f'Awwissu għaliex il-Prim Ministru tagħna stqar illi l-ebda membru tal-gvern muser ikollu il-btajjel tas sajf tiegħu minħabba din il-presidenza. Jina wkoll qed nagħti attenzjoni partikolari lir rapport ta' Sinjora Ruter. Aħna diġà ksibna l-informazzjoni kollha dwar ir-rapport anke f'dak li għandu x'jaqsam il-vantaġġi tal-effiċenza fl-enerġija, l-istituzzjonijiet pubbliċi jridu jipromovu dawn it-tip ta' azzjonijiet dwar ir-regolament tal-infurzar fid-dwana tal-IPR. Jien nixtieq infakkarkom il l-Kummissjoni Ewropea preżentat proposta ġdida dwar ir-regolament il-ġdid. Proposta marbuta mal-infurzar tal-IPR min-naħa ta' dwana. Din hija parti minn strateġija ġdida biex jissaħħaħ l-IPR u l-istrateġija tas suq uniku. Jiena sodisfat ħafna il parlament Ewropew diġà ħatar ir-rapporter inkarigat hawnhekk is-Sur Kreuzmann. U din ser tkun okkażjoni biex aħna nikkoperaw flimkien. Sur President, eżis membri tal-Parlament Ewropew, jiena nixtieq nirringrazzja lill-Kumitat IMCO mod partikolari l sinjura Ruza Tun, l-Onorevoli Andreas Schwab u l-Onorevoli Louis Grek. Ta' din l-inizjattiva li huma ħadu li għadik tal-forum tal-suq interni, opportunità biex ikun hemm skambju ta' opinjonijiet u ta' esperjenza bejn il-konsumaturi u l-imprenditori. Dan l-avveniment ser jisir ġewwa Krakovja bejn it-2 u l-4 ta' Ottubru u hemmhekk aħna qegħdin nistennew kooperazzjoni u lest li nofru din il-kooperazzjoni mm, probabbli Ottubru eh, Ottubru ser ikun hemm elezzjoni ġenerali ġewwa l-Polonja u għalek din ser tkun opportunità perfetta biex natu xprun ġdid fil-rigward tal-iżvilupp tas su uniku. Grazzi tassew. I think that was quite extensive, so if there will be questions. questions. Yeah, yeah,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 Krasnodowska Tomkej, għax hija responsabbli mill-uffiċċju tal-konsumaturi wkoll. Forsi tixtieq tgħid kemm tgħidu dwar il li qed taħdem dwarhom inti f'dan il-qasam? President, Sinjuri. Mill-bidunet tal-Presidenza Pollo Pollakka jiena onorata illi nippreżenta il-prioritajiet tal- presidenza pollakka dwar protezzjoni tal-konsumatur u issu. suq Jiena u kol nesprimi raġunijiet wara l-adozzjoni ta' dawn il-prioritajiet. Naf li huwa importanti li nikkopera mal-Parlament Ewropew l-esperjenza tal- presidenzi, l-esperienza tal-presidenzi passati u rrit illi l-effettività tal-presidenza taħdem tiddependi fuq kooperazzjoni tajba mal-Parlament Ewropew illi jesprimi l-opinjonijiet ta' ċittadini Ewropej. Il-kriżi li għaddejja minna bħalissa twassal biex ikun hemm kooperazzjoni tajba u sinerġiji tajbin fuq livell nazzjonali u livell Ewropej. L-Ewropa trid tkun b'saħħitha iżda tittinaqat meta tkun iffaċċjata b'bosta sfidi. Fost il-bosta sfidi li għandna qudiemna hemm nuqqas ta' fiduċja tal-konsumaturi f'kummerċ transkonfinali hemm differenzi fir-regolamenti tal-istati membri individwali, riżoluzzjoni tat-tilwim u il-claims u l-infurzar ta' dan fi stati membri differenti. Il-priorità ewlenija hija illi insaħħu il-suq uniku, suq intern Kooperazzjoni tajba, forzar tajjeb, ser jipermettinna biex aħna nkunu nistaw nerġaw lura fit-triq ta' tkabbili importanti llum. Sa dwar il-prioritajiet tal-Polonja nistgħu insemmi ħames oqsma ewlenin qasam marbut mal-politika tal-konsumatur għal periodu 2014-2020. Hawnhekk ser ikun importanti biex inneddu il-ħidma tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni Ewropea qed tniedi l-ħidma tagħha marbuta mal-istrateġija qed tfisser il-politika tal-konsumatur tagħha wara l-2014 irdu nagħtu tifsira wkoll tal prioritajiet tal-Unjoni Ewropea u dan ser wassal għal protezzjoni għal parteċipanti l-iktar dajfa fis-suq Ewropew. Aħna qed inserħu moħħna fuq il-kooperazzjoni tal-Parlament Ewropew b'mod partikolari tal-Kumitat IMCO. Nittamaw l-istrateġija il-ġdida tkun ir-riżultat ta' approċċ innovattiv. Kooperazzjoni tajba, lateral thinking, illi huma involuti fl-implementazzjoni tal-politika tal-konsumatur, kif diġa ġi konfermat fil-laqa tal-Kumitat Imko. Hawnhekk jiena nixtieq nirringrazzja b'mod partikolari lis sinjura Britz Benson li hija rapporter. Dwar oqsma oħra irrid insemmi id-direttiva orizzontali dwar id-drittijiet tal-konsumatur illi ser tiġi approvata formalment matul il-presidenza tal-Polonja. Aħna qed nistennew illi dan iseħ wara il-verifika tal-termini lingwistiċi u legali. Tar f'Settembru jew fil-bidu ta' Ottubru. U importanti li konna kooperazzjoni mal-Komitat Imko biex nilħu ftejjima u nixtieq nisħaq ukoll dwar l-attivitajiet il-ħidma tal onervali Schwab u Shadow Rapporters illi kienu voluti fil-ħidma ta' dan il-proġett importanti fuq medda twila ta' żmien, prioritajiet oħra huma marbuta mal-metodi tal-ADR u aħna eh, ser nimpenjaw ruħna f'dan il-qasam. Il-Kummissjoni Ewropea ser tippreżenta l-abbozz tagħha l-proposti tagħha dwar il-mekkaniżmi tal-ADR kif ukoll il-metodi tal-ODR. Il-Kummissjoni Ewropea trid ittejjeb l-effettività u l-effiċenza tal-miżuri U dan jidher fid-dokumenti li ppubblikat fl-2009. Kif ukoll fid-dokument dwar is-suq dwar l-att tas-suq uniku. Aħna dan l-approċċ tagħna eh, nikkonfermaw. Għaliex aħna konvinti illi metodi ta' riżoluzzjoni ta' tilwimiet bħal dawn jistgħu jkunu rapidi u effiċenti l-iktar meta jkun hemm tilwimiet fost il-konsumaturi l-ADRs huma flessibbli nistaw nabbinawhom skont it-tilwimiet individwali u jwaslu wkoll għal nuqqas ta' pis fuq is-sistema tal-qrati. Il-fatt li aħna nistgħu naqdu l-metodi tal-ADR u tal-ODR jista' jiffaċilita is-soluzzjoni ta' dawn it-tilwimiet meta jkunu transkonfinali. attivitajiet ta' edukazzjoni ta' tarif tal-konsumaturi ġew imnedija f'dan il-qasam ma kinux ta' suċċess kbir u għalhekk il-Presidenza tal-Polonja temmen illi aħna rridu nimplementaw regolamenti illi ser jtejbu l-użu ta' metodi bħal dawn. L-esperjenza tagħna turi illi nuqqas tarfin huwa xkiel hawnhekk U dan ġi konfermat ukoll mir-riżultati tal-konsultazzjoni illi dan l-aħħar għamlet il-Kummissjoni Ewropea. Il-Presidenza wkoll se tappoġġa il-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea fl-sforzi tagħhom biex jitwaqqaf is-sistema ADR fuq livell Ewropew. U aħna nittamaw illi nkunu nistgħu nserħu fuq kooperazzjoni tajba fil-Kumitat Inko u s-Sur Rochefort, rapporter. U aħna lesti li nibdew kooperazzjoni malli il-Komissjoni Ewropea tresa il-proposta taħħa. partijak aħna għanna u koll il-revizjoni tal-pakket tal-direttiva tal-vjaġġar dan u statur importanti ferm f'dak li huwa żvilupp tas-suq Inter, it-turizmu wkoll bħalissa qed ibati minħabba nuqasijiet fir-regolamenti għandu x'jaqsam mal ħarsin tal-konsumatur, hemm ukoll il-ħtieġa għal iktar regolamentazzjonijiet moderni illi ser jippermettu kumpaniji li jopperaw fih dan is-suq wieħed. Il-revizjoni ta' din id-direttiva illi għandu jisir dal-waqt jinkludi il-modernizzazzjoni ta' direttiva tneħħija tal-lakun illegali u l-konsistenzi u illi jagħmel streamlining u semplifikazzjoni tar regolamenti. Aħna wkoll irridu inżarmaw ix-xkil li jatem fil-suq wieħed. Aħna rridu naraw ukoll illi jkun hemm soluzzjonijiet illi jiġu implementati fi stati membri individwali. Jekk dan ma jistax jiġi solvut fit-turi presidenza Pollakka, mela nittamaw li bija ta' trio Danimarka Ċipru mbagħad ser jippruvaw jagħmlu dan flokna. Issa, rigward reviżjoni ta' direttiva tal sikurta Ġenerali tal-Prodotti kif qal is-Sur Haber il-supervizjoni ta' u sorveljanza importanti ħafna li naħna nħossu irrid ikun hemm sistema msaħħa madwar l-Unjoni Ewropea u aħna nridu wkoll nirbnu suq wieħed intern għal prodotti armonizzati u mhux armonizzati. Aħna rridu naċċettaw li l-interessi tal-konsumatur tal huwa salvagwardjat u aħna rridu ndaħlu wkoll iktar trasparenza ta' attivitajiet ta' swieq. Għalhekk aħna rridu naħdmu fuq il-vizjoni ta' din id-direttiva ta' sigurtà tal prodotti ġara basta li l-Kummissjoni tina la bozz tagħhom minnaħa tagħhom. Aħna nafu illi din hija kwestjoni importanti ferm fajnejn il-Parlament. Fit-8 ta' Marzu il-Parlament adotta riżoluzzjoni għal dan il-an. Il-Presidenza ta' tappoġġu bisħieħ l-anijiet tal ta' dan l-eżerċizzju aħna nħoss qegħdin nistennew li dan abbozz jiġi sottomess lill-Kummissjoni. Jekk il-Kummissjoni ma tippreżentax dan il-dokument tul il-Presidenza tagħna mela nkun nistennew illi tnedija ta' dan ikun waqt ta' Presidenza ta' priorità għal presidenzi li jmiss, ġifir Danimarka u Ċipru. Fl-aħħar aħna nħossu illi il-ħorsin tal-konsumatur jista' jissaħħaħ il-kwalità ta' ħajja taċ-ċittadini u li kollok ċittadin ikun informat sew huwa il-magna wara il-tkabbir u tkattin. Aħna nħossu li il-konsumatur irrit jitqies bħala ħaġa element importanti ħafna u nafu li l-Kumitat tal-Imko li tamaw li kon appoġġa istituzzjonijiet oħrajn u ta' stati membri oħrajn is suċessa tal-Presidenza Pollakka se tkun suċċess tagħna kol Aħna wkoll nixtiequ nirringrazzjaw trietu presidenzi ta' qabilna li uh, għaxxol sfiq li għamlu dan tul dan il-periodu diffiċli ferm u mas partikolari il-presidenza ta' qabel l-Ungerija ningrazzjawhom għaliex dawn kizbu twetti tal-negozjati fuq żmien twil ta' direttiva tal-konsumatur u fl-aħħar nistidinkom il-kol biex tieħdu sem fil-jum Ewropew tal-kompetizzjoni u konsumatur illi se jseħ fil-24 u 25 ta' Novembru tal-2011 ġewwa Poznan. Dan din se tkun konferenza internazzjonali bil-parteċipazzjoni ta' uffiċċji ta' monopolju eh, kontra monopolju, skużawni, u dan ħajkun importanti għal ħidma tagħna fuq il-leġislazzjoni kontra monopolju u tal-ħarsin tal-konsumatur ħna jkollna l-opportunità biex inħasbu dwar il-relazzjonijiet irċiepaċi bejn il-ħarsin tal-konsumatur kif ukoll il kompetizzjoni li huma importanti ferm għas-suq wieħed. Aħna nipinaw illi nistidnu l-imsieħba tagħna mir-Russja u l biex jieħdu sem ukoll f'din il-konferenza. Ringrazzjawkom tal-attenzjoni, jiena se nkun kuntenta, kuntent ħafna illi nisma' dak li għandkom xi tgħidu. Grazzi. Well, I want to thank... Um... Jena nishtiq nirringrazzja kemm eh, Sur Pavlak, kif ukoll is-Sinjura Sur Tompiu tal-xogħol tagħhom għandna naqra xogħol mhux ħażin qudiemna, nirgrazzjaw ukoll reporters ta' xogħolhom għax dan juri illi dawn ċarament. Eh, u nirgrazzjawkom ukoll tal-li semmejtuhom ukoll ir-reporters għax fasser li ħattu il-ħin biex taraw bin kienet jaħdem u taraw ix-xogħol ta' reporters u shadows kollha. Sinjura Gerta ukoll pereżempju, speċjalment ta' hija responsabbli fuq ix-xogħol ta' nafqaxi tal-konsumatur. Grazzi tas-sew. Mela, għanna isna nofsija għal-mistoqsijiet u irtu kanem bitu ukoll, rifiri e, issa sendu le koordinaturi l-ewwel. Kif tixtieq li naqdu għam mistoqsijiet li ta' tlieta? Koordinaturi l-ewwel? Tlieta tlieta mela mistoqsijiet. Imma kieġobkom mistoqsijiet qasra ma preċiżi u diretti biex ikollna wkoll tweġibit interessanti. Suġfab. Grazzi. Nixi ingrazzja Ministru tal-prezentazzjoni jina naħseb illi inti urejt illi il-Presidenza Pollaka kif ukoll ix-xogħol ta' dan il-Kumitat uh, inti l-istejt uh, preparajt ruħek sew għalih. U fil-Parlament il-ġimgħa li għaddiet kien hemm diskors pożittiv ħafna dwar l-Ewropa u l-opportunitajiet li kellna fl-Ewropa. U jina naħseb illi dan huwa pożittiv ħafna għal l-Ewropa li qed tinstab diffikultà kbira bħalissa u fis-suq wieħed fix-xhur li ġejjin nittamaw li nkunu nistgħu nkomplu naħmu fuq dan. Il-forum fil-Polonja ta' suq wieħed huwa wieħed illi aħna qegħdin ninħarsu lejh b'ħerqa kbira li tisemmejt xi punti fejn il-kumitat qed iżommajni fuqu. U nixtieq nistaqsi jekk forsi hemm xi suġġett partikolari li jinteressak u jiena xi nisma' forsi dwar il-konċezzjonijiet Ehm, naf forsi mek fol Polonia mhux għasak komuni daqs kemm huma f'pajjiżi oħrajn, din hija problema għalikom. Il-Presidenza x'taħseb dwarha din u x'taħseb illi raħjar mod li titratta dil kustjoni It-tieni ħaġa, il-suq wieħed, is-suq intern digitali u wieħed li nishtiq u naraw wassa. Ma nafx inti kif ser ehm, ġiel il komissjoni biex toħroġ bil-proposti. U s-Sinjora Tom Kiel mill-Offiċju tal kompetizzjoni ta' konsumaturi. Għallina l-mistoqsija tiegħek jadin. In uh, il-riżoluzzjoni tal-tilwim alternattivi um, diħassif fil-ħarifa u di kwistjoni tal-rimedju kollettiv u l-għazla li għanna biħwetti jew liħor. Meta meta jis dak li ħajsej fil-laqa tal-Ministeru tal-Konsil, aħna xin il-pozizjoni taħħa fuq di. fil komitat ta' Ikon aħna nirżajna li hemm membri qed jappoġġawha. Imma Imma aħna li żgur jridu nagħmlu jridu ma rridux ikonna sistema bħal m'għandhom Istati Uniti, din jridu nwaqfu kemm jista' jkun. Kelema li jmiss, grazzi jiena nixtieq ringrazzja l-Presidenza Pollaka u s-sur Paflak għal dan il dan il-vizjoni Ewropea wara l-diskors tiegħek. Jiena l-ewwel sentenza tiegħek u xbit nafna fejn qed l-integrazzjoni fl-Ewropa hija l-iktar għan importanti għall presidenza tiegħek. U din kwistjoni importanti fem? Hija kwistjoni li forsi presidenza oħra tal-Kunsill ma tawx kasa. Għajt ningrazzjak ta' dan. Tlet mistaqsijiet għalik. L-ewwel net il-ftuħ ta' t-swieq għas-servizzi u għal-kodifikazzjoni professjonali intom dan inti semmejtom dawn iż-żewġ osma. Issa ħaġa li inti ma semmejx Ja l-idea tal tal-karta professjonali Ewropea biex ikun iktar faċli persuni b'kwalifiki kunu jistaw jistgħu jiċċaqalqu madwar l-Unjoni Ewropea. It-tieni punt li u nagħmel huwa dwar ir roaming illi semmejt. l importanti wkoll ferm U jiena nixtieq ngħid dan li ġej. Ma nafx jekk forsi nistgħu morru lil-lin iktar xi ftit meta nkunu qegħdin niddiskutu s-suq intern. Il-kumpaniji nifisom jisfruttaw il-frammentazzjoni fis-swieq sabiex kunu jistgħu jagħmlu iktar flus għaċ-ċittadini tagħhom, pereżempju, qed naħseb dwar kumpaniji kbar, dinjija. Ewropej li minħabba frammentazzjoni bejn li sat membri differenti jistgħu jisfruttaw is-sitwazzjoni. Forsi jinti toqgħod tgħidilha li x'għandna bżonn dawn il-mażati fuq ir-roaming. Jekk qed nitkellmu dwar li fam il-ħar qegħdin inħallsu żewġ kumpanijiet tal-istess grupp li qed dawn il-miżati. U jien ukoll għandi mistoqsija għal sorvejjanza tas-swieq Rikward dan il-sorveljanza tal swi Għasa, qasam illi huwa importanti partikolarment li huwa il-qaqdiet tal-konsumaturi li inti ma semmejċ nixtieq tej ftit dwar il-pozizjoni tagħhom fil-Polonja, x'inhi l-pożizzjoni kemm b'saħħithom fil-Polonja jekk il-gvern jappoġġhomx b'xejn mod biex ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom. Su Kreitzman. Grazzi tassew. Jina nishti u koll nir-ingrazzja Sur Pavlak għax għal-klime. Jina għandi l-opportunità li nitaqa ma' kollegi f'Krakaw u Warsavja u kienet impressionanti ħafna għalija bħala Ġermanit biex nara kif qed timexxi quddiem suq intern mux li inti mutur l-Europa u palma qalet il-magna l-Europa u kif għartu no ħarti din u żmien fejn hemm ħafna xettiċiżmu fl-Ewropa dwar l-Ewropa. U meta niġu għad suġġett ta' sorvejanza ta' suq, inti għandek dawn istituzzjonijiet bħal pereżempju Solvit, dawn affarijiet tkellimna dwarhom ġewwa Varsavja u inti tappoġġjahom u inti għandek ċertu rekwiżiti ta' implementazzjoni, jina nafli li bejn il-Parlament u s-Senat, inti ġiviri intom il-gvern Pollak. Intom bin dwar suq wieħed għas-self għaliex meta il-nies jixtru djar ħafna drabi jissifru jiselfu l-flus f'pajjiżi barranin bħal pereżempju fil-munita Svizzera u dan iwassal għal xkil fis-suq intern. U din hija xi ħaġa li s-senaturi Pallakki kienu qegħdin jitkellmu dwarhom dwaru tul il-żjara tagħhom. U naħseb illi dan ikun vantaġġ li wieħed ikun jista' jisolvi dil il-kwistjoni. Aparti jekk ix ingrazzjawk tal-li inti kont ukoll il-magna wara l-kwistjoni tas-suq intern u għal ovvjament l-Unjoni Europea kollha kemm Grazzi, tixtieq tweġeb għal dawn il-mistoqsijiet u forsi Sinro Dybsner. Chodzi o pierwsze pytanie e, dotyczące e, tych... Issa, rikward l-ewel mistoqsija tijak. Rigward e, muturi wara s-suq wieħed. Nixtieq nixbdilkom l-attenzjoni għal takom lejn il-ħtieġa għal bilanċ tajjeb fir-regolamenti dak li tiġi regolat irrid ikun tipo taħt dan is-slogan li jmur mhux regolament aħjar imma regolament iktar aħli. U aħna fil-Polonja interessati ferm fil-proċess ta' tneħħija tal-burokrazija u jiena nixtieq nixtieq li ikolli lajnuna tagħkom kol f'dan ir-rigward biex titfgħu ftit pressjoni fuq tal-burokrazija nara li burokrazija hija pjuttost b'saħħitha. Ista eżempju, meta aħna xtaqna nisostitwixxu il-karta bil-sistema elettronika, bażikament rajna li kienet pratikament impossibbli rigward is-suq diġitali, x'tip ta' stennijiet għandna. Hawnhekk aħna nirreferu għal kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu ma' s-ifirem eh, elettroniċi. Hawnhekk irridu naċċertaw illi dawk l-standards huma trasparenti u madwar l-Ewropa. Għanna nħossu wkoll illi illum il-ġurnata aħna ħajridu dibattitu Molek qed ngħaddi għal punt li jmiss, soluzzjoni li jmiss għal dik li roaming, soluzzjonijiet għal roaming. Forsi aħna rridu niddiskutu xi kwistjonijiet ta' gvernanza għal dak li huwa il suit ta' telekom. Il-Master Switch huwa ktieb interessanti ħafna hija l-ideja li ġitni f'maħħijek, għax qed ninsa nużaw l-istess prinċipi fis suq ta' enerġija biex naraw illi naqsmu dan il-suq f'żewġ partijiet biex naraw li ma naċċettawx monopoli fuq dawn il-swiq. Ħan nurikom eżempju ta' ta' apparat li jaħdem ċertu software biss għax eh, min jaħmilhom produtturi tagħhom huma huma huma yani ma jagħtux każ produtturi oħrajn ta' ċertu software. Allura dan jista' jkun diskussjoni importanti ħafna termini ta' kif din informazzjoni din informazzjoni eh, soċjetà ta' informazzjoni taħdem. Irridu naraw illi ma naqgħux għal taħt il ċertu teknoloġiji li ma jirunix ħnina. Aħna irridu nagħtu ċertu għajnuna fuq dawn il-pajjiżi startup. U fuq il roaming nistgħu imorru iktar l-in? Iva. Mem ebda tip ta' roaming armonizzat għal dak li huwa l-internet imma aħna irridu approċċ gradwali. U għal minn kella ħanoqol u problemi għal eżistenza li ta' ċertu kumpaniji li eżistew taħt ċertu ċirkostanzi, missa jridu jopperaw taħt regolamenti oħrajn għal soluzzjonijiet. Tas Sir Kreuzman. Il-program Solvit dinja manu buħat tajb ħafna ta' kif waħed jista' jappoġġa l imprendituri tagħna jiena nħos illi aħna għandna nippromovu il multilingualizmu fis-soluzzjonijiet tagħna. Għax jekk nqogħdu żidu l-Ġappuniż u l-Ċiniż, huwa parti mid-database tagħna. Imma dak li aħna ksibna huwa l-mod kif nagħmlu kif ninegozjaw. Jekk aħna ħanżidu mal ma' sidra tal-insna tal-Unjoni Ewropea. Fuq is-self, issa dan huwa jekk interna propjament mhux kwistjoni problema komunitarja, iżda kemm xi pajjiżi hemm problemi għal dak li huwa self li li mbagħad jissarfu f'moniti uh, f' uh, nazzjonali. ħafna hemm spread wiesa, firxa wiesa f'ċertu banek. Għaliex min anki qed jimponi spread ta' 12% fuq il-self tal-ipoteki. U dan m'hemmx sens. U l-idea hija li inti tħallas il-self li inti tkun sellift mm, muniti munita ta' ċertu pajjiżi. U dik kusin ta' kompetizjoni xek il-bank ma jridx jissellef taħt prezz ċertu prezz mela jużaw ċertu servizzi ta' bank ieħor dak li kun u jew ċertu istituzzjoni finanzjarja oħra. U dan jista' jwassal għal limitazzjoni ta' dawn l-spreads li jista' jkunu ta' benefiċċju għal banek il-rati ta' kambju barranin għandhom impatt fuq il-kompetittività. Jekk inħarsu lejn ir-rata ta' impjieg fil-żona euro u il-medja ta' l-qat, ta' rata tal-qat, lejn il-bidu ta' sena 2000 fej konna qegħdin inħallsu 90 ċenteżmu għal kull euro għal kull mela l-ammont kien inqas mill-medju fl-Unjoni Ewropea mel meta l-euro saħħet il-valur tagħha mbagħad euro sewa dollaru 60 ċentezmu. U mbagħad ir-rata ta' kambju ir-rata ta' impika ta' qatt bidel. Allura hemm din il-proporzjonalità bejniet think you had some questions. Nasab kelkom xi mistoqsijiet iva fuq ADR u oħrajn. Grazzi ħafna, grazzi tal-interess. Fuq il-punti, li e għandu ċaqsma politika ta' konsumaturi li huma qalb ħafna il-Presidenza Pollakka. Fuq dak li taqsa sur xwab dwar ADR u rimedju kollettiv. Għanajtak. Iż-żewġ kunċetti importanti ħafna għaliex għandhom x'jaqsmu ma' miżuri il qegħdin hemmhekk biex itejbu il-fiduċja tal-konsumatur fis-suq din hija ħaġa importanti ħafna u hija wkoll fil-kuntest tal-attivitajiet tal-imkom fuq id-dettall. Qegħdin naraw differenzi importanti sinifikanti bħal pereżempju l-applikazzjoni ta' miżuri speċifiċi. Fuq l-ADR nistgħu ngħidu kważi b'ċertezza li dan il-kunċett ħajġi prezentat mill-Kummissjoni Ewropea matul il-Presidenza tagħna dan huwa dokument deskritt bħala wieħed mill-lodda illi ħajqajmu lat tas-suq waħdini. Għalhekk aħna lesti illi nagħmlu dak kollu li nistgħu fuq dan id-dokument. Qed nistaw id-dokument u kif jasal għandna nibdew naħdmu fuq minnu fih. Dwar ir-rimedju kollettiv hawnhekk il-destin ta' din idea mhux ċar. Il-Presidenza tappoġġa kwalunkwe soluzzjoni li tista' tgħin lill-konsumaturi u l-SMEs biex jinforzaw il-talbit tagħhom li għandhom x'jaqsmu ma' prezzi inġusta speċjalment dak li għandu x'jaqsam ma' konsumatur u kompetizzjoni. Però kif qal is-sur xwab nistgħu nappoġġaw soluzzjoni wkoll illi ma timxix lejn class action bħal tal-Istati Uniti imma nippruvaw insibu soluzzjoni speċifikament Ewropea li tħun konsiderazzjoni l-ambjent li ngħixu fih, il-tradizzjoni legali li għandna kif ukoll l-istrutturi li jeżistu fl-Istati Membri. Fuq il-punt liħor dan huwa suġġett tal-qalbi ħafna. Is-sistema tal-ħarsin ta' konsumatur pollakka tinvolvi numru ta' entitajiet. Għanna strateġija governamentali u l-appost tal-NGOs bħalissa għanna strateġija sal-aħħar tal-2013 u dina L-istrateġija tippermetti li nasa appoġġ speċifiku, pereżempju il-budget statali tagħna tal-uffiċċju tiegħi. Jipprovdi ammont ta' flus li jiġu trasferiti lejn l-organizzazzjoni ta' konsumatur fuq termini ta' fair bidding. Aħna għanqodu attenti li dawn ir-riżorsi jintefqu skont prinċipji ġusti sabiex ikollna organizzazzjoni ta' ħarsin ta' konsumatur b'saħħithom, però li xorta jikkompetu bejnietom għal riżorsi pubbliċi. Grazzi, grazzi lilek. Għandi 12 il-persuna fuq il-lista tiegħi u kull manna u għaftit inqas minn 20 minuta, ġifiri ħan kieġobkom nżommu fil- Osor, ħanħu erba, erba mistoqsijiet, is-sur Bilan huwa l-aħħar koordinatur għal-grupp tagħna ħabet li jitkellem Sinitun Social Democrat Stefanju. Għal-grupp li jmiss. Sur Bilan. Grazie President. Prim Ministru, Sinjuri, kontent ħafna li għetna l narakom għawnek u taħt iċ-ċirkostanzi Ġaqt niltaqgħu għattini darba ma' Prim Ministru, għad għajna fil-grupp ta' koordinaturi fej kena l-opportunità niddiskutu fil-dettal il-programm tal-Presidenza Pollakka u għahna kontenti illi ħafna mitħassib tagħna tiħat in konsiderazzjoni hawnhekk. Intom għattu l polonja taħdem ħafna għassu għadini Ewropew u dana jidher meta naraw prioritajiet tal-Presidenza Pollakka u l-kalendarju tal-avvenimenti, per eżempju l-ewwel forum tas suq intern ħejġi organizzat mill-Polonja. Jiena pollakku u għalhekk ma nixtieqx nitkellem wisq. Għax forsi di jitkellmu kollegi oħra minn stati membri. Jiena nasib dan huwa programm ambizzjuż, però ma nafx jekk huwiex fattibbli. Jirna xilna fi żmien sitt xhur għaliex fil-Polonja tinsewx li għandna wkoll esperjenza diffiċli dwar l-implementazzjoni tad direttiva tas servizzi. Il-Polonja kienet waħda minn dawk li ġamet kaxkar biex timplementa din id-direttiva u vera tal-mistħija. Sfortunatament mhux laqwa żmien laqas ħajkonna kampanja elettorali għaddejja fil-Polonja dwar waqt il-presidenza u ħafna ministri bħalek Permess Rulanti il-kap ta' grupp partit politiku ħatkunu involuti fi proċess elettorali. Nittama li fi żmien sitt xhur inkunu nista' nitkellmu aħna dwar perjodu ta' suċċess. Naqbel ukoll ma' dak li qalet is-Sinjura Gabhardt dwar il-miżati tar-roaming. Iva dan huwa pagament żejjed, spejjeż żejda. Fil-Polonja naraw per eżempju li apparaturi lokali issa belaw minn kumpaniji kbar Tim per eżempju Orange. U xorta jeħtieġu l-pagament dawn tar roaming. Sur Pallak qal illi din suppost hija każ illi għandna nindirizzaħ pass pass. Ir-regolament ta' qabel ġie adottat fil-2007 ġifieri għadda daqsxejn żmien minn dak iż-żmien law. U naħseb illi għandu jkun hemm appoġġ aktar aggressiv minn naħa tal-Gvern Pollak. Għax dan eh, jitlaqa tajjeb. Mistoqsija tal-aħħar sur Kjopkowski fil-bidu tal-Presidenza. Pollakka kien qal illi jkun qiegħed jaħdem fuq il-blue button fis-suq intern. Nittama li għedin t-koordinaw bejnietkom biex nkun nafdaq xejn iżjed dwar dan. Grazzi. Tajjeb, issa. Jek nista nitlob lil kellima l-oħra parti koordinaturi biex iżommu ma mistoqsija waħda biss jekk iġobkom kella ma nispiċċaw qatt. Ma Sinjura Rule għandha rwol fis forum tas suq intern, ġifir forsi nippermettu la ftit iżjed. Is-Sinjura Tomkil qalet illi is-swieq ma tantx jafu bid-drittijiet ma mhix kapaċi jipparteċipaw hawnhekk. Il-Presidenza Pollakka qiegħda tiffoka fuq is-suq waħdini u għalhekk forsi nistgħu nżidu l-arfien dwar xinu dan is-suq waħdini u kif wieħed jista' jieħu sem fih. Għalhekk aħna qegħdin norganizzaw dan il-forum tas-suq waħdini. Il-mistoqsija tiegħi hija din. Hija mistoqsija politika jekk inti tittinvolvi liċ-ċittadini Ewropej. Is-sur Tuskejt iktar Ewropa. Għal dan is-suq waħdini huwa għodda eċċellenti għaliex iċ-ċittadini Ewropej mbagħad ikunu jistgħu iħossu tassew l-eżistenza tal-Unjoni Ewropea teżisti priorità f'din il-presidenza illi tista' tgħin lin-nies normali biex iħossu li l-Unjoni Ewropea jimpurta minnhom qed nappoġġaw din l-idea li jkollna Unjoni Ewropea mingħajr frontieri. Għaldaqstant ir-roaming kien ħaġa li parteċipanti kollha qalu li jobodu. U forsi jeżisti ħaġa oħra wkoll, ħaġa diretta ħafna għal din ħaġa li tikkonċerna direttament lin-nies normali. Grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq nirringrazzja Presidenza Pollakka tal-li kienet daqshekk impenjata l-politika tal-konsumatur u s-sikurtà tal-konsumatur. Naħseb li għandna bżonnhom dawn l-aspetti. Il-konsumatur irid ikollu fiduċja fis-suq intern. U waħda mill-affarijiet li kont naħdem fuqhom Jiena għandu x'taqsam mas-sigurtà tal-prodotti u s-sorveljanza tas-suq. Li rajna u li forsi ma kienx hemm raġuni daqshekk tajba għal ħafna għal fiduċja fis-suq intern bħalissa ħafna pajjiżi kienu qegħdin innaqsu l-ammont ta' riżorsi għal kontroll u sorveljanza tas-suq. Ma nafsa tagħmel il-Presidenza Pollakka biex tikkonvinċi l-istati membri oħra li hemm bżonn għal aktar riżorsi għal kontrolli tas-suq intern. Din hija ħaġa essenzjali jekk iridu l-fiduċja taċ ċittadini. Grazzi mistoqsija ċara u issa għall-aħħar mistoqsija din ir-round is-Sinjura Limis. Grazzi. Nixtieq nibda billi nifraħ lill presidenza Pollakka għax irċifejna wkoll ittra li turi it-tlet prioritajiet ewlenin tagħkom kif qalet Sinjura Gephardt. Hawnhekk hemm bżonn naraw ċertu tkabbir fl-Unjoni Ewropea issa. Niżiltu wkoll ismijiet kollha importanti il-min nistgħu nikkontuttjaw fil-ministeri differenti. Mhix ħaġa li tas-soltu di ma tantx hija xi ħaġa li s-soltu jagħmluha, u naħseb li ħaġa pożittiva u għalhekk bdejna fuq tajba. Dwar il-prioritajiet hawnhekk intom qegħdin nissemmu il-budget bħala sfida kbira għall presidenza tagħkom naħseb li iva fil-fatt mixin f'żona sensittiva ħafna. Forsi tafu illi il-Parlament iddiskuta l-budget fit-tul meta da għand il-Kummissjoni. u forsi jista' jkollna wkoll investimenti kbar li jinvolvu s-suq pubbliku. Allura, ħan għaddi għal mistoqsija tijaj, fl-opinjoni tagħkom. Fiku sens ta' xiri pubbliku, kif taħseb li nistaw aħna nipproteġu l-innovazzjoni u l-SMIs li jistgħu ehm, jibidjaw għal kontratti ta' xiri pubbliku però m'għandhomx protezzjoni bizzejiet. Inti semmejt ukoll ħtiġa li demokrazija inxerduha ma' pajjiżi oħra. U semmejt ir-reċiproċità. Hekk kif huma l-affarijiet issa, Għanna problemi bċertu s swi per eżempju fl-Azja, iċ-ċina, u l-kwistjoni ta' reċiproċità li tant niddiskutu fuqha fil-Parlament u l-Kummissjoni. Kif tistgħu tinkorporaw dan fid-diskussjonijiet tal-Kunsill u tippruvaw tiftħu dawn is-swieq fuq il-kwalifiki dan huwa suġġett għal qalbi ħafna id-diskutejna dwar il-professional card għal Kif taħseb li nistgħu nsaħħu s sistema ta' informazzjoni tas-suq internu naċċertaw li konsumaturi u il-negozji huma fiduċjużi issa konfidenti. U taħseb li nistgħu Eh, niskemmu wkoll dwar proposta tal-politika ta' enerġija verna iva, xilak id-defa serba mistoqsijiet hemmhekk, sinjura ma jimpurtax ix-xantifiċi President tal permettu għal nippermettulek. Ħajkonna tweġiba għal dawn l-erba mistoqsijiet mela. L-ewwel mistoqsija tirreferi għal program tagħna. Intom għattu li ambizju swiss. Tinkweta xie nexxielna. Sur Bielen, b'xi mod Fuq il-kampanja elettorali u l-fatt li l-kampanja elettorali ħataħbat ma' presidenza, il-presidenza ila pjanata għal ħafna żmien u aħna xtaqna li tkun propju Eh, fi żmien fejn ma jkunx hemm elezzjoni. Però ma kienx il-partit tagħna li naqqas il-tul tal- ta' kemm ħajdu mill-gvern kien il-partit tiegħek. Dina problema. Iva, ma nistax nisseparaw kustjoni domestiċi minn dawk Ewropej bħalissa u ċerta meta jkun hemm ċertu għasma ta' konflitt għaliex il-kampanja domestika dejjem tkun taħraq ħafna, ma sax ngħidu mod ieħor. Dwar ir-roaming naqblu li nistgħu. Namlu pressjoni ikbar. Is-Sinjor Reġaktul semmi ta' dil-ħaġa fil-fattiva. Dawn huma l-affarijiet speċifiċi li l-Ewropa tista' tagħmel għaċ-ċittadini tagħha. Iridu klima pożittiva, drajna issa bil ftejim Schengen u l-possibilità li wieħed jgħaddi minn pajjiż għal ieħor bla xkil. Din hija issa xi ħaġa li noħduha bħala ovvju. Imma forsi dawn il-frontieri għandna dejjem nkunu qegħdin nimbuttawhom lil insena wara s-sena sabiex intejbu l-istruttura soċjoekonomika u l-mod kif taħdem l-Unjoni Ewropea. Dini il roaming fuq kollox. Fuq affarijiet oħrajn aħna nixtiequ l-Unjoni Ewropea timponi qafas ġenerali. U għabbażi tal-osservazzjoni personali tiegħi nista' ngħid li hemm bżonn ta' diagnosi fil-font. Hemm bżonn distingwu bejn dawk l-oqsma li għandhom jiġu regolati fuq livell Ewropew u dawk illi m'għandniex nirregolawhom fuq dan il-livell. Hemm bżonn naċċertaw li kollox ikun f'postu. Però l-intraprendituri kultant jilmentaw li għandhom wiz obligi u doveri u ħafna minnhom jarawhom żejda. Xi ħadd semma il-blue button. Is-Sinjura Tomkins kun tista' tagħtikom aktar informazzjoni dwar din. imma fuq is-suq intern fl-Ewropa għandna bżonn nieħduħsib dawn il-kustjonijiet speċifiċi li ħajkunu viżibbli ħafna konsumatur konna għadin niddiskutu fil-fatt il-kustjonijiet ta' relazzjonijiet bejn il-produtturi u n-networks tal-beħ irridu naċċertaw li kollna dil soċjali u governanza ekonomika ġenerali Għax per eżempju fil-Polonja il-katini ta' beħ iżidu numru ta' spejjeż addizzjonali li mbagħad jagħmel tajjeb għalihom il-konsumatur. Jagħmlu miżati pereżempju tal-li jpoġġu prodott fuq xkaffa. Dan jagħmlu kollox diffiċli illi wieħed jiddefinixxi eżattament is-sales margin. Hemm bżonn ta' regoli ċari għal kooperazzjoni u x'inhu s-suq. Aħna għamilna sentejn nippruvaw niżviluppaw il-best practices code kif hemm fir-Renju Unit, ma ma rnexxinniex. <coughs> Jidher li deċiżjonijiet tal-rati u rawna triq għandna deċiżjonijiet dwar relazzjoni bejn il-fornituri il fornituri u sales networks. U fil-fatt iva hemm bżonn ta' regoli ġenerali u ta' qafas impost. Sabiex jintroduċu xi tip ta' ordni fil-funzjoni tas-suq meta l parteċipanti ma jkunux kapaċi jagħmluha huma nfushom. Fuq il-parteċipazzjoni tal-SMEs, Anzi, kien hemm xi ħaġa oħra tas-Sinjura Xolda Mose jgħid il-President. Jgħid il-kelliem anzi. Supervizjoni jaqwa. Għanna bżonn iktar kontrolli speċifiċi u supervizjoni kultant iva. Meta nagħmlu sorvenza tas-suq dejjem inkunu pass lura aktar mis-suq Għalla kiena fl-opinjoni tiegħi għandna l-ewwel qed nippromovu trasparenza fis-suq għax it-trasparenza tipprovdi mekkaniżmu ieħor ta' supervizjoni u kontroll illi il-parteċipanti u konsumaturi kollha jkunu involuti fih. Għalija din hija ħaġa importanti. Kelli diskussjoni interessanti ma' waħed mill-ġurnalisti u għalunna illi dawn il-miri jmorru kontra l-prinċipju tas-suq ħieles. Pero jekk rridu li konna su effettiv li jaħdem mod effettiv. Allura suq effettiv huwa wieħed fejn il-parteċipanti kollha tas-suq ikollhom aċċess għall-informazzjoni. Għan naħsbu ftit dwar id-derivattivi u l-istituzzjonijiet finanzjarji, il-problem ta' derivattivi kienet li ma kinux viżibbli, ma kinux trasparenti. Dawn kienu negozjati li jsiru bejn il-partijiet u kontrapartijiet imma s-suqqas ma kien jarom bajneħ. Il-riskju tal-suq beda jizdiet imma ħadd ma seta' jinduna bih qabel ma kien tard wisq. Bħalissa għandna sitwazzjoni simili. Għandna rating agencies, kumpaniji privati fejn ħadd mu personalment responsabbli tal-opinjoni tiegħu ir-rating agency tista' kif trid tkisser pajjiż fil-parlament, fil-gvern, kulħadd irid jiffirma d-deċiżjoni tiegħu maħniex anonimi imma trading agencies huma anonimi d-deċiżjonijiet tagħhom iwasslu għal konsegwenzi drammatiċi. Jekk rating agencies jintalbu li jamlu margin deposit, li fuq ikunu akkontabli għalih f'relazzjoni mal-validità tad tbassir tagħhom, dina tkun idea, dina tkun element addizzjonali ta' trasparenza. Issa fuq l-SMIs u l-parteċipazzjoni tagħhom fis-suq importanti ħafna, naċċertaw il-regoli tax-xiri pubbliku jispeċifikaw illi ċertu proporzjon tal-xiri pubbliku jrid jgħaddi għand l-SMI sabiex huma wkoll li kollhom aċċess għax-xiri pubbliku. Dwar issa l-avventura ċiniża, hawnhekk ma tantx x'inna nħaffu kemm xtaqna. Issa jekk tippermettu li nixtieq ngħid kemmtejn. fuq il-mistoqsija ta' s Biela. Dwar regoli kontratwali. Nasbu li dan element importanti ħafna suq intern, bot partikolari fil-kummerċ elettroniku. U l-utenti. Jekk il-Kummissjoni tixtieq tiftaħ xogħol fuq dal dokumenti din tkun fażi inizjali u aħna naċċertaw nippruvaw Nieħdu konsiderazzjoni il-punti kollha nieħdu konsiderazzjoni wkoll il-pożizzjoni tal-Kumitat Sinko kif ukoll tal-Istati Membri kollha. Dwar il-mistoqsija ta' Sinjura Tul nixtieq niġbilkom l-attenzjoni għal proġett ADR. Forsi ma jidirx daqshekk impressjonanti daqskemm jista' ikun proġett ta' roaming imma fl-aħħar mill-aħħar jaf iwassal l-istess riżultati, ċoħe vantaġġ speċifiku. Riżultat speċifiku għal konsumatur li joħroġ mill-ħidma tas-suq intern. Għax jekk inħarsu ftit li l-elementi li saru fiħdan il-networks Ewropa ta' konsumaturi, nasab li l-ADR hija rimedju tajjeb għal ħafna elementi. Sinjuri, ikolli għeddukom li sa' vera ħarabbina l-ħin ba' għanna tles punti xnid-diskutu qabel ma nal u din is-sessjoni u naf il ministru u tim tiegħu iridu jattendu laqa' oħra. Għanżomkom fil-lista u meta jerġgħu jiġu jkollkom iċ-ċans li t-indirizzaw. Grazzi xtaqt inti gżer xaffarijiet hawnhekk. t Sinjura Kirchner l-istudju tagħna fuq l idea li prezentajna dal-għodu da. Il-Ministru tiġa tajni ħsieb tal l-ħabariet tas suq intern tagħna u għal-ewwel Ministru illi eh, der fih hawnhekk bil-ritratt tiegħu għalhekk qed intiwlek bħala tifkira. Grazzi ħafna aħna ħadna gost naħdmu miegħek u tassew kien ta' pjaċira lina li tkun hawnhekk magħna. Uh, so, ladies and gentlemen, we're going to um, resume now, and um, our first uh, opinion to look at is Mrs. Styler's. Anna l ewwel opinjoni, la bost opinjoni ta' Sinjora Styler dwar is-semestru Ewropew għal koordinazzjoni ta' politika ekonomika. Irridu nagħmluh dan il-punt għaliex irridu nippreparaw l-emendi għal-vot f'Settembru, Għalhekk, Sinjora Styler, tista' tippreżenta l-opinjoni tiegħek. Grazzi, grazzi Sur President, grazzi l-kollegi li baqgħu sal-aħħar. Is-semestru Ewropew huwa metodu ġdid marbut mal-promozzjoni tal-koordinazzjoni tal-politika fil-rabta mal-pakket ta' gvernanza ekonomika u dwar dan il-punt jiena nixtieq nirringrazzja l-kollega Beres għal rapport li qed fassal fih dan il-Kumitat Ekon, il-Kumitat Ewlieni hawnhekk. Xi punti li ma stajtx indaħħalhom f'din l-opinjoni minħabba li hemm limitu ta' kliem Jiena ser indaħal xi emendi jiena stess, iżda il-materjal aktar importanti diġa' jinsab hawnhekk. Jiena rrit li l-Kummissjoni u l-Kunsill jużaw ir-rapport li jipproduċi dan il-Kumitat strumenti bħal l-Internal Market Scoreboard u l-adwar suq uniku għaliex dawn jistgħu tabilħaq ikunu tassi wieħed semestru Ewropew. Jiena rakkomandajt illi il-Kummissjoni tirrapporta mhux biss li dan il-Kumitat imma wkoll dak kollu li ssib dwar is-survey ewlieni tagħha fuq bażi regolari. Flok tipproduċi rapport dan il jiżgura illi ikkun hemm input fejn aħna naħsbu li jista' jsir xi titjib u fejn aħna rridu nużaw ir-riżorsi proprji tagħna. F'konformità ma' rapporti li għaddew minn kumitati oħra, hemm referenza għal koeżjoni soċjali li hija importanti minn kull mudell Ekonomiku Ewropew f'paragrafu 6 ngħidu biex jiżdied l-appoġġ għall smi xi ħaġa li dan il-kumitat jappoġġa bisħieħ. L-SMEs huma s-sinsla tal-ekonomija Ewropea huwa permess tal-kumpaniji żgħar ta' daqs medju illi s-suq intern jista' jitkattar u jirkupra. Eh, jiena Lesta li nilqa l-kollegi li jridu jikkuntatjawni dwar l-emendi u dwar xi mistoqsijiet marbuta mal-kontenut din opinjoni qasira ħafna illi tara fejn l-imko jista' jikseb riżultati fit kabbir kozzjoni soċjali u aktar postijiet ta' xogħol u hija mira li l-kollegi kollha għandhom u nittama li din hija aċċettabbli għal gruppi kollha. L-iskadenza inbidlet xi ftit u l-iskadenza għall-emendi hija l-20 ta' Lulju l-eżami tal-emendi ser, ser isir fil 17 ta' settembru u kol il-vot fiħdan imko, il-vot fekon ser isir fil-22 ta' settembru un bat jaddi kollox għal-plenarja ta' ottubru. Ringrazzja l-Kostas, il-segretarja li nitna fl-opinjoni u l-kollegi kolla tal-li ħadu interess u tal-li baqaw għawnek sal-axħar. Grazzi, Sur President. Grazzi tas-Sew Signora Styler. Issa għanna l-onorvoli Gallo, xadu għal-PPE, Issu Kreuzman, u jina u kol xadu, jgħid il-President. L-onorvoli Gallo. U Sur Dion u kol. Signora Gallo. Ingrazzi, Sur President. Jena nishtiq nibda billi nirringrazzja l-rapporter ta' din bosta opinjoni, abbozz illi huwa ċar, preċiż, fil-qosor u li jinftijem. Il-kriżi li għaddejna minna u li aħna għaddej li għaddejna minna u aħna għaddejjin minna iġġenna nikkoordinaw il-politika tagħna f'Marzu illi għadda l-Kunsill Ewropew mod unanimu iddeċida fuq iż-żewġ għanijiet ta' semestru Ewropew l-implementazzjoni ta' disciplina fil-budgets fuq livell Ewropew u l-implementazzjoni tal-programm Ewropa 2020. Issa f'dawn is-sitt proposti f'dan l bosta opinjoni mis-Sunra Tyler jiena nixtieq nifoka fuq tliet prioritajiet ewlenin. Nkunu favur suq uniku u kundizzjonijiet għal dan is-suq uniku biex jikkompeti ma l-Istati Uniti, il-Ġappun, iċ-Ċina u pajjiżi emerġenti. Xi fisser dan? Ifisser illi irridu nużaw il-klawżoli reċiproċi li għandna mal-pajjiżi terzi din hija xi ħaġa ta' siwi. U rridu wkoll narġgħu nirrevedu t tassazzjoni pereżempju r rati tal-vatt. Illi huma diskriminatorji fil-konfront tal-assi diġitali. Dan huma prekondizzjonijiet essenzjali għas-suq uniku, xi ħaġa oħra essenzjali f'din l-opinjoni. L-appoġġ għall-SMEs għaliex huma jirrappreżentaw 90% tat-tessut soċjali fl-Ewropa. Għalhekk neħtieġu privattiva, irridu niġġieldu kontra li falsifikar, irridu nikkoordinaw l-investimenti għall-SMEs u l pagamenti transkofinali. Irridu naqsu l-ispejjeż amministrativi. kif ukoll irdu niżviluppaw il-komunikazzjonijiet elettroniċi tagħna f'netwerks ta' trasport. Grazzi tal-attenzjoni. Nafu minn int mxal fejt podġi qoddim il-karta tiegħek kejt il-President. Iva, President, grazzi. Jiena naqbel illi l-implementazzjoni ta' suq uniku għandar warew li nishtaqdi fil-semestru Ewropew. U għalek dinja waħda mill-10 għanijiet ta' tkabbir għal periodu 2020 2020 għal periodu 2012-2013. Hemm dikjarazzjoni mingħata tal-Kummissjoni li tinkludi evalwazzjoni tal-sitwazzjoni. Hemm bżonn ta' riformi ulterjuri f'bosta setturi fiż-żona euro u rridu nneħħu skill mhux meħtieġa fil-moviment liberu u l-establishment liberu. Jiena naħseb li dan huwa xi ftit dajjef għaliex jitratta l-punti li diġa' semmejna l-aċċess għall smis għall kapital u trasparenza u nqas burokrazija fix-xiri pubbliku. Jien se nitkellem dwar punt partikolari biss minħabba illi sar xifta il-ħin. Dan mhuwiex suġġett neċessarjament li għandu jitratta l-imko imma ma naħsib li hija xi ħaġa tajba illi meta aħna nitkellmu dwar semestru Ewropew ejja neħdu l-eżempju tal-Greċja ngħidu li tittamel hekk u mhux hekk u fl-istess waqt il-Kummissjoni qed tgħid x'kontribut jistgħu jagħmlu huma biex ngħinuhom biex ikampaw. Jekk il-Kummissjoni mhix qed tgħid illi ma tridx kofinanzjament biex ikun hemm possibilità li wieħed joħroġ mill-kriżi, mela allura lanqas ħaq noqogħdu nitkellmu dwar dan. Kien hemm xi riżultati għall-Istati Membri iżda ħadd ma qal dak li ser tagħmel il-Kummissjoni bħala kontribuzzjoni biex tgħin fil-qafas ta' kull tip ta' politika, kull tip ta' koeżjoni. Għalhekk hawn xi nuqqasijiet hawnhekk u aħna nkunu grati jekk intom ma tindirizzawx biss l-obbligu għal rapportaġġ imma tgħidu lill kummissjoni biex toħroġ bi proposta dwar kif tista' tappoġġa dan eh, l-frankar li rrid isir fir-rigward tas semestru Ewropew għaliex jekk nagħmlu restrizzjonijiet biss dan mhux ser jgħin lill-istati membri. Aħna nkunu grati ħafna jkunu distaw iddaħlu xi ħaġa f'din l-opinjoni. Grazzi ta' sew. Jina żgur li tistgħu tfasslu xi emendi f'rigward ta' dan. Nota fil-qosor minn għandi fisem il-grupp tiegħi jiena naħseb illi is-Sinjura Styler għamlet dak illi aħna ridna minn dan il-Kumitat li xie prioritajiet hekk kif narawhom aħna u ta' u ukoll malat dwar is-suq uniku. Huwa importanti illi il-Presidenza polo, tal-Polonja għaltinna illi taħdin il-Presidenza huma ser ikunu qed jagħmlu monitoraġġ ta' tnax il-settur ta' azzjoni u dawn forsi nistaw insemmuhom biex u dan ma dak li se tagħmel il-presidenza. Hemm xi ħaġa oħra ta' min semmija. L-iskorbord tal-kundizzjonijiet tal-konsumaturi kif ukoll l-iskorbord tas-suq intern. Għaliex jekk naraw aspetti ta' benefiċċji ta' kompetizzjoni u tal-konsumatur fil-posta tas-suq dawn huma importanti għaliex is-suq uniku għandu jkun għall-konsumaturi għaċ-ċittadini u koll għall-intrapriżi Dan kien suġġerimenti tiegħi u naħseb illi mod ġenerali dan huwa kontribut ta' sewi kbir u nistgħu navanzaw hawnhekk. L-Onorevoli Dion l-aħħar kellim. Grazzi, President, jien ser nżon fil-qosor ħafna. Għaliex inti semmejt wieħed mill-punti illi jiena xtaqt nżid illi konna scoreboard differenti dik tal-konsumaturi. Il-grupp tiegħi apparti dan għandu problema serja bil-gvernanza ekonomika. Iżda mhux fir ta' dan ir-rapport. Hemm bżonn li s-suq intern jiġi kopert u suġġeriment tal-Sur Kreuzman ta' min jindirizzah, ta' min janalizzah. Jina lest li nappoġġa is-suġġerimenti jew il-Kummissjoni toħroġ bi proposti biex ittejjeb is-sitwazzjoni. Din hija xi ħaġa meħtieġa b'mod urġenti immens, għalhekk jiena nappoġġa lilu u l-rapporter grazzi. Tajjeb wis, donna ħadd ma jixtieq jitkellem. Konna qegħdin nistennew sur Schluter minn Ġekofin. naf li biddilna l-ħin imma minna li konna eh, dnilom l komissjoni dwar dan. Issa l li xlajer biex tikkonkludi qabel ma taħrab lejn l-aeroport. Grazzi, grazzi li Shadows għal dan l-iskambju ta' opinjonijiet inizjali u kol is-suġġerimenti għal emendi li huma kellhom. Aktar ma natu kontribut hawnhekk, aktar u importanti rridu nifokaw fuq osma ta' importanza għal kumitat u l-fatt li aħna tkellimna dwar l-att ta' suq uniku il-fatt li aħna fukajna fuq il-Kommissjoni illi tiġi hawnhekk fil-Kumitat tagħna biex tirrapportalna naħseb illi s-suġġeriment ta' aktar enfasi fuq il-konsumaturi Jax ħaġa li aħna nilqawa, iżda għanna spazju limitat ħafna, għanna limiti ta' ħin ukoll, iżda żgur illi dak li ser namlu ser isaxħaħ dak li għanna unek, jina ma naqbilx marrati komuni ta' VAT ta' Sur Galowem. Iżda zgur nistaw navanzaw għonek. Irdu nizguraw il komitat tagħna u l-ħidma li aħna namlu hawnhekk tiġi inkluża fil-proċess ta' semestru Ewropew. U din hija xi ħaġa li ċ-ċittadini tagħna żgur illi jappoġġaw f'dan il-proċess kollu. Grazzi tassew. Għalek ser nivutaw fi 19 ta' settembru kif qed inti. Ejjew ngħaddu għal proġett kbir ieħor li qed naħdmu dwaru li huwa l-approvazzjoni sorveljanza fis-suq ta' vetturi b'żewġ jew tliet roti u kwadriċikli. Qed nara s-sur Van de Kamp li jinsab fuq wara net tal-kamra. Tixtieq tiġi hawnhekk quddiem biex tiseħab magħna? Ejja posta unek u dimejt il-President. Biex nkunu nistaw naraw kaħjar. Unbat għanna Shadow Rapporters, il-Senjura Rezvajl, natija merħba, l-Onorevoli Manders, l-Onorevoli Ruler, mux għawnek, jina nisab għawnek Sur Salvini, mux għawnek, u għanna Sur Gilen u koll. Min DG Enterprise, min jinsab għawnek biex jirrapprezenta DG Enterprise, Sur Gilen. Sur Martino ma jisabx għawnek illum. Ma natuk merħba, jgħid President, l-Onorevoli Van de Kamp. Naf li għanna 300 emenda imma għanna kwarta biss taħin. Kont qed nitkellem ma' Kostas. rridu nibdew diskussjoni llum iżda naħseb li aħna rridu nagħtu aktar ħin għal tini round ta' diskussjoni ta' dawn l-emendi dan għandu jsir wara l-pawza tas sajf u għalhekk illum hija rawn ta' diskussjoni, rawn ta' ftuħ dwar respons inizjali tagħkom l-enin, u xi kummenti minn għandi su ukoll. U għalhekk nipproponi biex ikonna perjodu itwal ta' diskussjoni dwar dan l-emendi wara wissu. Mbagħad naraw ukoll il-ħin għal-vot illi għanna. Irridu niddiskutu mal-Kunsill, naraw fejn jinsabu ma' wkoll Għalix safejna fien ma tantx avanzaw il-Kunsil hawnhekk, forsi tistgħu taġġornawna dwar il-programm kollu kemm hu. Naddilek il-kelma biex tgħidilna dwar fejn insabu f'rigward ta' dan id-dossier hekk importanti. Grazzi sew President. L-ewwel qabel kollox Nixtieq nirringrazzja mhux biss lis shadows ma lill kollegi l-oħra kollha li faslu l-emendi. Jiena dizappuntat ikolli ngħid illi kien hemm ħafna emendi. Kien hemm wisq emendi. Lex wieħed jaħseb illi ħejja rapport tajjeb u mhux ser jirċievi ħafna emendi. Iżda mbagħad jara illi ikollu ruxmata ta' emendi, ma dan juri kemmu ħerqan il-komitat imkoll involvi ruħu fi rapport tiegħi. U jina ser inqattar btara tas sajf tiegħi. nanalizza dawn l-emendi b'mod filosofiku. U is sagrifikajt il-btajjel tiegħi. Madonna kollu, President. Nistaw nivvutaw għada wara kollox, għaliex jekk inqablu l-emendi bejnietom naraw illi hemm min irid illi jaġġel iktar u hemm min ma jridx jaġġel daqshekk. Allura l-emendi jikkanċellaw ruhom. Iżda jien demokratiku ħafna u ser nkun qed inqatta ħafna ħin matul is-sajf biex inresaq emendi ta' kompromess. Nittama illi Ix-shadow reporters jibqgħu viċin tiegħi. Jiena għaqat l-emendi u koprejt għaxar oqsma hawnhekk se nitkellem dwarhom fil-qosor mhux se noqgħod niddiskutihom fid-dettall issa l-ewwel kwistjoni hija dwar l-emissjonijiet u l-iskadenzi marbuta mal-emissjonijiet it-tieni kategorija hija tal-standards għall-onboard diagnostics l-iktar għall-scooters u l-mopeds. It-tielet suġġett huwa xi ħaġa li diskutejna kemm il-darba il-magni għal anti-lock braking systems u combined braking systems. U mbagħad ir-roti li jaħdmu bl-elettriku taħt numru 4 ir-rabta bejn il-veloċità u n-numru ta' kilowatts. Hemm xi electric bicycles fis-suq illi huma b'saħħithom ħafna u dan iġenna naħsmu dwar, dwar il-tassib ta' sigurtà. Mbagħad il-ħames kwistjoni. Anti-tempering measures, il-miżuri kontra d-babis. Hemm l-emendi 128 u 131 dawn huma importanti għal kumitat Tran. Sitt qasam il-tarif dwar il-manutenzjoni Dan huwa marbut martikolu 60 ta' regolament hemm seba' kwistjoni it-test ta' sostenibilità li ressaqtu intom stess. Hemm daw wieħed ħamsa wieħed wieħed sitta ħamsa dwar it-test ta' Kalifornja. U it-tmien suġġett huwa dwar il-vetturi il vetturi tal-aħħar serje u la komi għanda emenda dwar il-pis il-pis ta' ċertu kategoriji ta' vetturi. Aħna flimkien ma' Twan Menders solvejna dan. Bjaġo din jipruvaw iżidu il-limitu tal-pis. U fl-aħħar net irridu niddiskutu l-emenda ta' Sur Menders 2-3-8 ispezzjonijiet tekniċi. Dawn huma l-għaxar gruppi ta' emendi kif poġġejthom jien. Irdu nsibu kompromess dwar dan matul is-sajf. Fl-aħħar nett, President, jien nixtieq nikkummenta dwar il-Kunsill. Nixtieq nirringrazzja lill presidenza Ungeriża talli għenet din il-proposta u nixtieq li l-Presidenza Pollakka ikolla kull suċċess fl-isforzi tagħha biex tkompli tavvanza f'din il-proposta. Jina qed nifhem illi l-isforzi Ungeriżi waslu għal 200 punt illi ġew imresqa u nittama li l-presidenza tkun tista' Well, Grazzi ta' sewjiet il-President, ser ikollok ħafna ħidma x'tagħmel u ser tkun tista' tirkeb il-muturi tiegħek ukoll, ħafna muturi li inti għandek, jgħid il-President. Nistiden l-Shadows biex jippreżentaw l-emendi tagħhom fisem il-gruppi fil-qosor aħna eh, nilqaw suġġerimenti tiegħek li ser taħdem dwar emendi ta' kompromess u kif ser naraw illi kunem bizzejet ħin forsi fawissu, ovvjament ser nitrattaw il-kalendarju u naraw fejn inti tista' tippreżenta dawn il-kompromessi u jkollna diskussjoni oħra naf illi hemm il-pubbliku u min qed jismana illi huwa interessat f'dan. Il-kelema li jmiss. Äh, vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Van de Kamp. So kann man den Sommer auch verbringen, anstelle Motorrad. Grazie. U oh, għalek fil Hanno, hanno għattaw s-sajf fuq l-emendi. Mux naqodu nilabbu bil-roti u bil-moturi. Imma nixin ningrazzjak tal-xol eccellenti tijak, tal-kooperazzjoni, aħna għanna naħdmu l aħħar sitt xhur mill-qrib ħafna u eh, nixtieq ngħid kemm tgħid dwar l-emendej għal darba. Mela artiklu 18 il-miżuri li għandhom xaqsmu ma' sistemi ta' muturi tal-propulsion din xi ħaġa tajba biex il-pożizzjoni tal-Parlament kun tista' jkun jista' jieħu il-pożizzjoni tiegħu. Mbagħad il-fattur tas-sikurtà ovvjament huwa importanti għalija. Li BS huwa importanti ħafna. U kif qed qabel kun din risq u emendi biex indaħlu l abs għal mużuri kollha eh, ta' żewġ roti u sal-2015 u dawk inqas minn 50 cc u inqas minn 5 kW se jkun eżentati. Irrid ngħid li t-teknoloġija tal-breakiet tal-anetit mela, nkunu qed innaqsu ir-rati ta' inċidenti uh, moturi ta' żwiex roti u nixtieq ngħid ukoll illi il-spiża biex wieħed jagħmel ABS mhijiex ġabara minnhom. U mhijiex sproporzjonata ma' ma' riżultati l-ħajsar fuq skura allura għax hemm wisq mwiet minn inċidenti minn moturi u naħlek inħossu li l-ABS hija sistema li tot l-aktar. U dak li euro 5 għal meta qabel mal euro 9 u għal tamir kollu li ġrit li dan irid jitpoġġa fuq il-moturi kollha. Nisa din għandha taqqa taħt l-esenzjoni ta' vetturi taħt proċessi omogeni. Aħna nilqaw il-fatt li istrument li għazet il-Kummissjoni biex tawtorizza hija korretta. U nirgrazzjakom għal darba kooperazzjoni eċċellenti. Uh, thank you very much, uh, Mr. Manders. Danki. Sur Mandes. Grazzi ċer. Nixtieq grazzi għal minn qalbi. Jidri kien sorpris minn numru ta' emendi, ħemma mx ta' emendi dinja tal-Europa. Fl-Olanda, fil-Parlament Nazjonali tagħna, Mafna għandek. Mm, Kenna 15 l-ewwel kellek 15 miljun abitant, konna 15 miljun abitant, imissa qed nitkellmu dwar 500 miljun abitant. Issa, eh, dwar Alvin Distinct, jina konfidenti, palu jina konfidenti għan il-ħu eh, suċċess, jina x'ingressja s-segretarjat għaliex sforsi nasabent, nimendi x b'mod digitali imma grazzi għax xogħol tas segretarjat irnexxinnan maddubhom wara nirgassewhom ta' dan. Xi kummenti għandi emendi fuq ir-roti eh, muturi u vetturi elettriċi. U forsi rridu ħarsu lejn vetturi ġejn miċċina xa x'qed lejn inċidenti, vetturi elettriċi dak li jkun għas jista' jismagħhom. Għalhekk aħna qegħdin fil-proċess ta' nipprovu bixxuhom. Lin semmit spezzjonijiet periodiċi l-għana unek u regolament u għali dawn kun iktar sukuri. Nuk jagħmel sens ħamsa jew sentej jew erba' ħames snin, kull erba' ħames snin, li jkun hemm traspassjonijiet. Rrid ikun hemm il-possibilità li jkollna eh, mekkaniku eh, b'xi b'xi b'xi kwalifiki li qed jagħmel dispezzjoni biex tara li r-rota tiegħek hija il-mutur tiegħek huwa f'kundizzjoni tajba. U għalhekk għandi ċertu mendi tekniċi li nsuġġerajt il-vim biex jisemplifikaw, per eżempju, jina eh, neħejt l-ABS u Iżdentajt l-ABS u tkellim dwar teknoloġija ħjar, għax orret istanna l-ABS imma jekk jinħol u invenzjonijiet aħjar għandna nipermettuha. Ovvijament din xi ħaġa li l-Kommissjoni ħajtemmex xi kondizzjonijiet magħha. U dwar l-informazzjoni dwar li l-produtturi jridu jipprovdu fuq ċertu vettur, vetturi elettriċi illi jridu jsegwu ċertu standard Ewropew għal dak li huma it-tip ta' saħħa li għandhom dawn il-magni tal-moturi. Minna għuralkom l-vakanzi tajba u nitama kunu nistaw nkomplu nil-diskutu settembru anke jek jena il li dawn ħaselvu id-dossier. Imma naħseb importanti illi intejbu il-, -il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 oħra ktar wiesa. Jien naħseb hemm ċertu kwistjonijiet fuq il-quad bikes, jew il-four wheel drives. Jew anki karozzi li eh, forsi mhux biss li tuwizi ma huma l-off-roading. Jidrilna li kelli suġġetti wkoll kol minna fatturi u kol. Dan jaffetta r-rapporta sur panzeri, dawn jiġu koperti aħjar taħt il-sezzjoni ta' forestrija, vetturi u ċertu rekwiżiti hemmhekk bħala ċertu bħala makkinarju huwa importanti. Però xi wħud minnhom huma diżnati li jintużaw ukoll fit-triq. U allura rridu nagħmlu differenzjazzjoni bejnietom, imma dik li differenza ċara bejnietom bejn vettura professjonali agrikola jew għall forestrija hija li din il-vettura u jiena qed nikkota. Carry and actuate equipment because they're used primarily for trailers or in some U dan jotta għal trailers u trakkiet li ġorru l-merkanzija li permetti dawn il-vetturi li tużaw fuq toroq pubbliċi illi jaqgħu taħt il-kategorija wkoll li jkollhom dawn aspetti ta' sikurtà li jintużaw bat ikun jistgħu jittużaw fuq il-toroq ta' pubbliċi meta mqablin ma' ambi ma', ma, ma sfond agrikolu u nittama li komissjoni kolom xie tiegħed dan ir-rigward u rrid nifoka fuq xi wħud mill-kwistjonijiet tekniċi. Speċjalment għal dik li li nagħmlu dan ir-regolamenti iktar effettivi li affettwa l-ispiża tal-implementazzjoni tal-regolamentazzjoni mingħajr ma jaffettwaw il-benefiċċji ambjentali ta' sigurtà. Jina sab il-Kummissjoni ħarset lejn il-prassi minn vetturi itqal. U ma tinħarsu lejn il-vetturi naħal oħra tas setturi una irħas, per eżempju scooter, per eżempju, irridu nkunu iktar eh, nadru naqda is-sitwazzjonijiet. U allura nixtieq li rapporter ukoll jaraw ċertu affarijiet, per eżempju li rridu natu każ il- deterjerament tal-prestazzjoni tal-emissjonijiet ta' dawn il-vetturi tul perdu ta' żmien l-Amerika dan għandhom ċertu fatturi standard għal deterjerazzjoni, deterjerament għal dik li hija eh, test, palwa test, ġiri tagħmel test fuq vettur ġdid, mbagħad inti tapplika ir-rata ta' deterjerament. Imma dan huwa ħafna iktar effettiv għal vetturi żgħar. U jekk nagħmlu dawn it-tests kull tan żmien, tinsa tqarribna lejn ċertu uh, standards globali u jekk palma diġanna fuq ċertu muturi. U nasab li tamel sens minnaħa taħħam għax jekk inti tuża dan it-tip ta' fatturi ta' deterjament mela inti mintix ta' taċċetta persazzjoni inqas, inti ħad tagħmel iċ-ċiklu ħafna irħas minn manifatturi oħrajn. U l dan huwa dan l-aspett. Imbagħad għandek dak li msejaħ onboard diagnostics. U dan ġoqsam ma' punt ġenerali. Nixtieq il-reporter jitkellem dwar xaw ħafna qsma hekk. Fejn aħna ma rajna ebda ġustifikazzjoni għal dik li il li jiswa jiswa space li ntefqu fihom. Jekk inħarsu lejn l-analiżi tal-cost benefit u l-evalwazzjoni ta' impatt fa' ta' qsma, aħna rajna fattur U dan nistaw nitrasferu għal Departament ta' Trasport. Imma dak li huma l-onboard diagnostics hemm proposta biex ikollna sistema ta' monitoraġġ iktar sofistikat għal sistemi ta' missjonijiet u l imġibbu l-mod kif eh, jaħdem taħdem is-sistema. Din ħat iswa ħafna flus għal kull vettur iżda għal dak li hu l-impatt ambjentali m'hemm ebda indikazzjoni li se tagħmel xi differenza kbira l-ambjent, speċjalment jekk inqisu dik dawn huma vetturi żgħar u ħfief, għalhekk jiena nħoss bħala ċifri dan ħaj jiswa termini relattivi skont analiżi jiswa 9 miljuni biex niksbu benefiċċju ta' miljun. Ġifieri jekk inti tagħmel studju tiegħu madwar l-Ewropa ta' dan huwa ħafna. U għalek li noqodu attenti nejti sinjor Vestfer, jiena assolutament minix konvint li l-ABS huwa effettiv għal mela dawk li huma scooters, speċjalment dawk magnizzar. Nasab li i mxiet naqaddej direzzjoni tiegħi, però nasab li kollok sistema li huwa combined braking naħseb importanti u jitt tissuġġerixxi illi konna t-nej ma nasibx hemm feja għaliex il-combined braking system fuq scooters jaħdem il-ħin kollu u ħajtejjeb il-prestazzjoni tal-breaking tal-scooters mhux bis l emerġenza imma anki meta l-vettura jintuża il-ħin kollu naħseb li dan u benefiċċju ħafna kbar tas-sigurtà kollegi. U naħseb li rridu nieħdu naqappari tekniku u mistax naqbdu ngħidu izmaġ nejdu ngħidu l-ABS u tajb ħafna mela bil-forsi rid ikonna ħalli kollox ikun siktar sigur. Imma rrit ikonna involvazzjoni tekniku dam um, sikur u iktar nkonvinċi ruħi wara li jekk ikonna nagħmlu dawn l-evalwazzjonijiet tekniċi. U ovvjem ħafna tibdili dettaljati li huma meċin fl-istess jina jiena tagħmel is survender kam sew konvinti mhux għax ma doġobni proposta tiegħu imma x'qed nħdu ħafna bis ta' meta tnifluha. Issa, eh, din eh, il-ħin qed jafas, l fadlilna u xi ħadd ieħor ixtieq kommenta, il-Kummissjoni, s sur Kilen, tixtieq tikkommenta malaj malaj naf li inti tkun evolut fi diskussjonijiet ma' Sur Van Kamp imma forsi inti tista' trid tintervjeni ta' malajr fuq dawn il-kwistjonijiet li għajna sissa jew kella nistgħu nistidnuk kellu qudiem għal iktar kommenti ma jekk trid tikkummenta issa fidejk. Aħna grazzi għatni n-suppost Sur Mattino li mux b'tasfal blillum u fil-qosor Nxinajt li aħna għadin nsegu b'interess n numru kbir ta' emendi, ningratew il-rapporter tal-li għal-menu għamlu l-ewwel mill-ewwel sforz biex jaqqat l kolla kollha huma importanti aħna li unis nisħu huwa illi apparti l-10 osma ta' rapporter illi huma ċarament marbuta mal-proposta tal-Kummissjoni aħna rajna xi emendi illi aħna nemlu jmorru lilin mill-bitu tal-proposta. Aħna hija ta' intervenzjoni tas-suq għal dik li huwa l-vetturi żewġ roti u ma nistgħux nindirizzaw kwistjonijiet li għandhom xaqsbu ma' operazzjoni u l-apparaturi tal-vetturi. Aħna li wkoll irridu nisħu fuq u għal tħassib tagħna dwar xi wħud mill-emendi illi pruvaw eh, innaqsu jew jimimitaw il-ħtiġit ambjentali li aħna konna qegħdin nipproponu. Ġifiri dinja qasam illi aħna nixtiequ naraw iktar diskussjoni u Jikun hemm iktar kollegament ma' rapporter kumtatu aħna u sabiex nkunu nistgħu naħżu l-aħjar soluzzjoni. U uh, palma qal sur Van der Karp diġà qatt affadal x'naqtfu għal dan ir-rigward sabiex inkunu nistgħu nagħmlu valwazzjoni tal-emendi individwali li tresqu u aħna qegħdin inħarsu bil-ħerqa għal mendi li Sur kampu għal-est illi jressa għal wara tala tas-sajf. Tajab wisejt il-ċer, ma mela, Sur Kamp xtaqt ta' konkludi? Grazzi. Naħseb issa l-affarijiet huma naf min huwa volut, naf min mal atturi eh, specialment diskussjoniet eh, bejn kustur Vestfal, ħankun għat insegwijan biex nara jekk naħorġu kompromess minna. Imma nista nara li eh, aħna kol nafu xinu volut u għarrinaw kif ħanaqdu l-affarijiet fuq l-ewel punt tijak rigward il-vetturi li jistgħu jintużaw għal żewġ affarijiet, ġifiri dawn jistgħu jintużaw kemm għall agrikoltura kif ukoll fuq it-toroq miż-żgħażagħ. U jiena naqbel ma' Sinra Vestfall li din huwa element perikolus. Ehm, ma rridu is-suħdan għax ma jistax vett, ma rridx ikun vetturi agrikoli illi jaqgħu taħt xi tip ta' approvazzjoni li klassifika l-moturi ħafna kommentaw fuqadi li aħna ser nipruvaw noħorġu b'kompromess u parti dan nittama l-eżommu uh, u mod sikur u għaqli fit-toroq li tkunu qegħdin eh, tsuqu fihom. Grazzi Eh, jiena nofsira bil-ħirqa biex nirġalura l-kompromess tagħkom fa' wissaw jiena qed nitkellem fissem ix-shadows meta ngħid nirringrazzjawkom ferm, nirringrazzjawk ferm tal-approċċ jekk enerġetiku u u bis-sens. Eh, u għalhekk nixtieq ngħaddi issa l-aħħar punt biex nħares lejn ir-rapport ta' Sinra Von Derbar fuq il-Komitat ekonomiku fuq il ġejjini tal-VAT għana għawnek sur Korej de Campos sur Kreuzman ma jajjaqat nasib ħajġi sostitut sostituit Studjoni għawnek Sur Neil mid-digitaxxa u qiegħed Iva għana prezentat minn Digitax Sur Rapponi minn DigiTanks. Nqawk, nippruvaw n b'xi mod dawn 12 minuti li għadna dispozizjoni tagħna, Sinjura Vanderbar. Try to be very So, jinkon għantama ma kollex minuta maħal profan kun fil-qossor u għacħar ħafna li Il-kriżi ekonomika u finanzjarja waslet għal sfidi kbar ħafna fis-finanzi pubbliki ta' ħafna stati membri, għanna ħafna stati membri li zidu l-rati tal-vet tagħhom li qed jażbuha. U jew bħala dan bħala reazzjoni għal kriżi u nkella fil-kuntest ta' bidla aktar twila fl-istrateġija ta' taxxazzjoni tagħhom. Jiena konsidrajt l-opinjoni u fukajt fuq ħafna affarijiet, pero ħan prezenta bis-serba bħalissa tnejn L-ewwel waħda riżultat ta' komplessità tar-regoli tal-vet preżenti u l-limiti limitazzjonijiet amministrattivi ħafna nies jaraw din is-sistema bħala ostaklu għas-suq intern. ħafna drabi vet jaf taffet ħażin l-SMIs u għalhekk għandna bżonn miżuri sabiex innaqsu il-pis fuq il-negozji tal-Unjoni Ewropea hemm bżonn ikollna sistema tal-vett iktar simplifikata li tkun orjentata aktar lejn il-prinċipju tas-suq intern. Ħaġa oħra fi żmien tal-internet issa li rati differenti tal-vett u proċeduri amministrattivi huma xkil għal l-e-commerce illi għax din tagħmilha diffiċli ħafna illi l-bejja jbieħu l-prodotti tagħhom f'pajjiżi oħra u għalhekk il-potenzjal tas-suq għadini la' biss jibda jintuża. Nistgħu tejbu l-affarijiet għall-SMIS billi nżidu l-interoperabilità tal-firem elettroniċi u hemm bżonn ukoll nikkonsidraw riviżjoni għaddeja diskussjoni ma nistax sewa u biex nistendu id-direttiva tal-firma elettronika naħseb li dan jiffaċilita il-proċeduri tal-vet transkonfinali u jgħin l-SMIs. fl axar nixtieq insemmi wkoll xi ħaġa li naħseb li hija importanti ħafna ċoħe li rridu nżommu mal prinċipju ta' sussidjarjetà fi kwalunkwe deċiżjoni għal tnaqis tar-rati tal-vet. Dan għandhom jibqgħu fidejn tal-Istati Membri u l-Gvernijiet Nazzjonali għandhom iżommu s-sovranità tagħhom fuq id-deċiżjoni tal-vet anke biex tiġi implementat aħjar il-politiki nazzjonali Ewropej. U dejjem jitun konsiderazzjoni fatturi nazzjonali ekonomiċi u storiċi. Nirringrazzja ħafna li shadows kollha illi ġewwa laqatana fi Strasburgu kellna diskussjoni fruttifera ħafna mekku qed nistenna sarja darba ħra nisma' l-opinjoni tagħhom u nilqa kwalunkwe idea soħra li jista' jkollhom fuq din l-opinjoni. Grazzi ħafna sinjura niddispjaċini li ma tantx stajt intik ħin imma għamilt inna preżentazzjoni vera tajba qasira sur Korea de Campus. Grazzi ħafna, jiena nixtieq nirringrazzja l-Sinjura Ivanova u nirringrazzja speċjalment tal-opportunità li tatna biex niddiskutu fi Strasburgu il-proġett tal-opinjoni tagħha. Xi kummenti żgħar? Il-vet fil-verità sar għadda minn fiskalità diretta minn fiskalità diretta għal taxazzjoni diretta għal taxazzjoni indiretta. U din il-karatteristika ċoħli li tkun strument ċentrali tal-politika makroekonomika huwa xi ħaġa illi ta' min jispikka fl-opinjoni. Hemm bżonn iżommu f'moħħna wkoll il-konverġenza bejn is-sitwazzjoni fiżika u dik online. Dak li għandu x'jaqsam mal-applikazzjoni ta' tipi ta' vel differenti naħseb ukoll illi importanti ħafna l-kwistjoni tas sussidjarjetà u riservi nazzjonali kollha li jista' jkun hemm dan il-qasam. Hemm bżonn illi nsemmu b'mod partikolari il-ħtieġa illi ikunaw dawn il-proċedimenti differenti tal-vet. Hemm kun hemm referenza wkoll darba il-Kummissjoni Ewropea li għada fil-fat kif i-proponiet il-Komissjoni Ewropea l-2014-2020 għal fondi Ewropej u hemm bżonn ukoll illi insemmu din il-għan tal-Kummissjoni, però din hija opinjoni interessanti ħafna ċertament utli ferm. Sur Kreutzmann, grazzi ħafna, President. Sur Busajċ jitkalla jirringrazzja Signora Ivanova l bozza opinjoni, l-appoċċa koll l l-approċ tagħha u iva fil-fatt għandna bżonn ikollha sistema iktar effiċjenti tal-vet sabiex ikollna eh, suq din li jaħdem aħjar il-pis ta' sistema tal-vet u b'mod partikolari l-obbligi tal-rapportar huma ostakli għall-iżvilupp tas-suq waħdini u fir-rapport tas-sur Busoj dwar is-suq waħdini semmija din il- il komissjoni poġġiċi alternattivi dwar kif nistaw intejbu din is-sistema. Però l-unika ħaġa li dan il komissat għandu jinsisti fuqha hi li għandna nippruvaw nilħu bilanċ bejn ir-rekwiżit ta' sempliċità u li l-Istati membri jkunu jistaw jiġbru l-vedma ta' effiċenti u nitrattaw t intraju b'mod ugwali għax dan ikun benefiċċju ta' suq intern. Sur Busaj jaqbel li l-prinċipju ta' sussidjarjetà huwa importantissimu però l-Istati membri għandhom ikollhom jagħmlu aktar sforzi ta' koordinazzjoni fil-qasam tal esenzjonijiet tal-VAT. Dan jiffaċilita l-affarijiet tal-intrapriżi li jagħmlu negozju transkonfinali. Nasa is-Sur Busaj jixtieq jgħid ukoll affarijiet dwar it-tnaqis tal-vet għal prodotti kulturali ta' zistin konsistenza trasferment tal-vet skont il-format u l-kontenut per eżempju fuq mezz temporanju tapplika ċertu eh, vet mentri jekk l-istess ħaġa tinbih online din tapplika tip ta' vet oħra ma nasibx li għandu jkun hemm differenza bejn l-ambjent reali u dak online għandu jkun hemm igwarjanza li tkun sistema tal-vetti iktar sempliċi u hemm bżonn nifukaw fuq it-tnaqqis tal-pis amministrattiv żejjed. Għax dan jfaċilita ħajja speċjalment lill smis għandna importanti ħafna jekk irridu li jkun hemm tranzazzjonijiet transkonfinali. L-istandardizzazzjoni tal-obbligi tal-vet u ħaġa tajba Ovvjament dejjem irdu nżommu f'maħna l-prinċipju ta' sussidjarjetà sur bżonn jkun faċċur favur eh, livelli standard tal-vetma dwar l-Unjoni Ewropea. U jkun favur ukoll illi konna lista maluqa tal-obligi tal-vet standardized. Bekk kulħadd ikun jaf x'għandu jistenna u il-ġabra tal-vet tiġi iktar faċli u kol ħagġa tal-axħar li kiku s-sur iġtiq għajem għandu xtaqsam ma l-istrument legali li għandu jintuża. Sissa għanna d-direttiva sabiex ikollna daqxej flessibilta li stati membri ma mannix ninsew il-flessibilta twassal u kol għal interpretazzjonijiet inkonsistenti minnaħa tal-istati membri li jistaw iwaslu distorzjoni tas-suq waħdini u għalhekk għandu jkun hemm regolament u mhux direttiva li tippermetti l-armonizzazzjoni tal-vet u jkun hemm iktar ċarezza għalhekk għall-intrapriżi. Grazzi. Grazzi ħafna is-sur Gion. Żewġ kommenti minnaħat tiegħi. L-ewwel punta ta' prinċipju. din l-opinjoni fost affarijiet oħra. Tkun ħaġa tajba li ngħaddu minn tassazzjoni indiretta din iktar faċli li wieħed ikkomet il-frodi. Però hawnhekk mhux qegħdin naraw referenza għal frodi tal vett tip karusell. Ma naħsibx li nistgħu niċħdu l-fatt li l-frodi fuq il-vett hija problema għas-suq intern u grupp tiegħi huwa konxju tal-fatt li t-tassazzjoni indiretta tolqod mat partikolari l-iktar partijiet foqra tal-popolazzjoni. Din hija ħaġa tista' tiġi indirizzata ħjar permezz ta' tassazzjoni diretta. U fil-fatt dina jiena ħanku qed irressa emendi sabiex intejjeb dan it-test, speċjalment l-aħħar paragrafu. Grazzi. Nasab fuq il s Sinjor Ford nasab li Sinjura Vanek kienet edha tifoka fuq dawk il-punti li iktar interessana fi sem tal-grupp tiegħi nixtieq ngħid li jina kuntent b'dan u kont qed inħares lejn il-xogħol tal-grupp ta' ħidma dwar l-ekonomija viżiva tagħna u naħseb illi anke fi semissur Kavigan kun għadin nħarsu lejn dan mod partikolari. U iva, rridu nħarsu lejn id diskrepanzi bejn il it-taxxi u bejn prodotti viżivi u dawk virtwali. Għax il-konsumaturi ma jistgħux jifhmu għalfejn iħallsu iżjed għal ehm, e-book milli għal ktieb normali bil-qoxra. Is-Sinjura Gare forsi tista' titkellem fuq l-istess ħaġa. Iva, Sur President. Ma nista naħbilek xej, ekku fil-fat, dira miex għadha febbosta testu fil-fasċat nġbata attenzjoni tal-rapporter għal dan. Nishtiq najt illi ħankun qed irressa emenda għaliex xek nar nieħdu eżempju speċifiku ta' ktib U la fil-liġi Ewropea dan huwa meqjus bħala servizz, allura tapplika il-rata normali tal-vet, però ktib normali reali għandu vatt inqas fuqu. U l-istess ħaġa tot għal rapport ta' Sinjura Stella ma diċ tifhem ma xtaqx li kolli ma xtaqx li kunem hemm vett rata waħda tal-vett, ovvjament dina tkun kieku ħolma, imma sempliċement li tażid diskriminazzjoni bejn prodotti kulturali digitali u din hija ħaġa li rridu insolvuha. Meta qed jikkonsidra r rata li bihom jinbijaw l-affarijiet fuq l-internet u minkejja li il-Kommissjoni kienet weda li tirrifletti dwar dan wara green paper tagħha fuq is-suġġett ma nistax aħna nistennew sal-2015 biex insibu soluzzjoni għaliex teoretikament din hija il-kalendarju illi ġimħejji. Importanti li nsibu soluzzjoni ħafna qabel dan. Dak kollox, għazzi ħafna tal-li permejt li nitkellem tal-aħħar, grazzi għax għati għax nitkellem. Nasa li għanna ċans li simaw daqxej mill-kommissjoni, mux iktar minn minuta kieġobkom. Grazzi, President. Minuta mela grazzi ħafna li rapporter fuq kollox għal dan l-abbozza opinjoni li tinkorpora l-punti u l-għanin illi għan fi Green Paper u illi għajmed dibattitu wisa ġifi għan għadin nirċivu kontribuzzjonijiet u ċivejna 1700 waħda fil-fat għadin nitkellmu dwar 8000 paġna u fil-proċess li Niproċessaw dan kollu ovvjament jidher li il-problemi kbar għandhom x'jaqsmu mal-funzjonament tal-suq intern fuq il-vet. Għadin nitkelmu għawnek fuq il-suq għadin pala parti pala l parti essenzjali tas suq waħdini. Imbagħad ovvjament hemm affarijiet speċifiċi bħal dawn li semmew bħal ktib pereżempju diġitali aħna qegħdin nisimgħu lil kulħadd tuħa ehm, nieħdu azzjoni jekk ikun hemm bżonn biex iwieġeb bħal dawn it-tweġibiet il- reġim tal-fatt, ovvjament irid jieħu konsiderazzjoni l-avvanz teknoloġiku sissa dinna mletux aħna qegħdin naħdmu għabbażi ta' sistema forsi pjuttost obsoleta u għanna neħdu konsiderazzjoni il-progress teknoloġiku li sir. Ovvjament din hija Mhix kwestjoni teknika din hija diskussjoni politiku naħseb li jkun hemm deċiżjoni politika li ħat ittieħed fuq dan is-suġġett. Illi ridu nagħmlu huwa li naqsu ir-red tape u nippermettu l kumpaniji biex ikollhom sistema simplifikata li tippermetti tranzazzjonijiet intrakomunitarji. Grazzi, Sur President. Signora Vanova tixtieq tikkonkludi? Iva fil-qosor, grazzi u grazzi għal darbohra l kollegi tal-li sawna l-opinjoni tagħhom u ħafna minnhom naqbel magħhom fil-fatt. Ma uħu toħra forsi mhux daqshekk imma nilqa anki il-proposti tas Sur Kreutzmann biex li jkollna koordinament aħjar tar regoli proċeduri. Is-sur de Kompos kellu l-idea dwar l-standardization tal- l-invoices Ewropej din hawn kollu apparti mir-rapport każa għalhekk aħna nilqgħu l-emendi tiegħek fuq dan dwar l-aspett ta' frodi naqbel li dan huwa aspett importanti ħafna però din hija opinjoni illi tiġi abbozzata fil- Komitat ta' Kultura u naf li jina parti minnu da' komitat u naf li ħa toħroċ biċċa xogħol tajba minn hemmhekk u għaldaqstant jiena ma żid xejn f'dina l-opinjoni dwar dan għaliex qed nipprova nippreżenta mill-perspettiva tas-suq intern. Fl-20 ta' Lulju hija l-iskadenza tal-emendi u għalhekk jiena nilqa' proposti tagħkom sa dakinhar grazzi. Grazzi ħafna lilek u nikkonferma illi ħan nivvotaw fil-31 ta' Awwissu dan fakkarni illi issa nista' nagħlaq il laqgħa tal-lum nirringrazzja lill interpreti bħas u nawgura lilhom ukoll il-btajja li tajba dan il-kumitat issa jiltaqa' 33 ta' wissu fid-disa ta' filgħodu naf li niżiltuha fuq l-aġenda u nittama għalhekk illi ikolkom vaganzi tas-sajf rilassanti u tinsewx tresqu l-amendi illi ħdimna fuqhom issa, iġifiri, ħafna minnkom ħajkunu hawnhekk sal-20 ta' Lulju għandkom skadenza ta' dan iż-żmien ukoll ġifri għamlu l-emendi għamlu xogħolkom nirringrazzjakom għandna li rapporteru kolla hawnhekk li s-sinjura Rabti u e, nawgura lilhom sajf mill-isbaħ u nawguralkom il-koll il-vaganzi iż-sbieħ. Lejla tajba, sinjuri. Grazie.